Chers collègues, je vous propose, pour respecter le temps de travail des... Aziz kollegi, jena nishtiq li nibdow ma malajr kem jistajkun, għalix il-ħin qed jafas għandna aġenda mimlija daqs bajda, sfortunatament diġa qegħdin naqra tard. Nibdow bil-punt numru 13 ta' tal-aġenda, nistgħu neżaminaw l-emendi kif hemm fid-dokumenti li tqasmu l-Onorevoli Blinke viċujte Erasmus għal kulħadd il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni taħriġ iż żaza u l-isport. Nitlob ir-reporter biex tieħu l-mikrofonu jekk jogħġbok. Iš tiesų, mėly kolegos, kad eh, savo mm, pajsulita. Eżis, kollegi, fil-bots ta' opinjoni fisem il-Kumitat tagħna jiena indirizzajt l-edukazzjoni nġildu l faqar kif ukoll aspetti oħrajn bħalma huma taħriġ vokazzjonali u l-edukazzjoni fost l-adulti li naħseb li ma kienux koperti wis fil-proposta tal-Kummissjoni. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha li resqu l-emendi tagħhom li tabelħaq saħħow l-opinjoni tiegħi. U naħseb li billi niġbdu ħabel wieħed u naħdmu flimkien nistaw naqblu fuq emendi ta' kompromess sabiex insaħħu l-opinjoni kollha kemmi. Nixtieq nirringrazzja l-Shadow Reporters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 E, analogišką programą skatinti aktyvumą vyresnių žmonių tarpe. Il-kellim ġi interrott tal-ftit. Ikompli. Speċjalment fir rigward l-espansjoni bħal aspetti bħal mumma zaza, taħriġ l-edukazzjoni, rridu kemm jista' jkun inkopru anke l-adulti u bekk nkunu nistgħu nippromovu wkoll l-anzjanità attiva. din tkun punt pjuttost innovattiv, speċjalment fil-qasam tal-edukazzjoni. Il-programm tradizzjonalment ġi imsawwar tal-emot għal zaza u s-sur Kassler propona li dan jiġi estis sabiex bekk ikopri il-mobilta ta' ċittadini aktar Tata avanzata, f'tip ta' sottoprogramm. Biex bekk l-anzjanità attiva tkun tista' tiġi kemm jista' jkun imħeffa. Jiena tħalt aktar fid-dettall fuq dawn l-aspetti fl-opinjoni tiegħi U fl-aħħar mill-aħħar il-Kumitat Kult huwa l-Kumitat Ewlieni li huwa responsabbli biex jiddeċiedi fuq it-titlu. Naħseb li rnexxilhom jilħqu qbil fuq it-titlu smajt xi għajdut bħala titlu bħala Ewropa tal-ġenerazzjonijiet li jidher li huwa titlu interessanti, ma fl-aħħar mill-aħħar il-Kumitat Kult huwa l-Kumitat li ħajħu din id-deċiżjoni. It-talim tul il-ħajja din hija dan huwa suġġeriment ieħor bħala isem ta' dan il-programm. L-Onorevoli Benarab Atu resqet ukoll numru ta' emendi li jiena nista' nappoġġa tirreferi għall-artikolu 5 u b'mod speċifiku tindirizza l-gruppi vulnerabbli biex bekk ikollhom aċċess għall edukazzjoni u programmi edukattivi ddisinjati apposta għal dawn in-nies. Għaż-żgħażagħ speċjalment. Irridu nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet ta' sħobiji fil laqgħa ta' Shadow Rapporters li hija maħsuba li ser isseħħ dal-waqt. L-onorevoli Benarab Atu titkellem dwar il-kooperazzjoni bejn l-universitajiet ukoll iżda dan jeħtieġ li jkun hemm aktar diskussjonijiet dwaru. Għaliex irridu nkunu nafu x'effett din id-deċiżjoni jista' jkollha speċjalment fuq il-programm in ġenerali. Nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Steinruck Jutta fil-fatt proponiet li ikun hemm eh, tad tal-edukazzjoni informali u taħriġ speċjalment fil-każ tal-adulti. Kollega ieħor propona li ndaħlu wkoll xi punti soċjali, speċjalment meta jingħataw uh, ottijiet finanzjarji għall-studenti. Bekk nkunu nistgħu nifavorixxu lil dawk l-istudenti li ma tantx għandhom mezzi li li għandhom mezzi limitati. Ikun diffiċli li dak li jkun jivvjaġġa barra minn pajjiżu mingħajr ma jkun hemm il-biża li jispiċċaw l flus kontanti. Jiena ċert ċerta li f'dawn il-kwistjonijiet varji li semmejt nistgħu nilħqu Bil, Ola Ludvigsen, barra minnek, suġġerixxa li kunem lingwaġġ speċifiku biex ikun hemm livell minimu minn tal-inqas ta' fondi biex dan indaħluh fil-livell tal-2007-2013. Din hija l-qofol tal-bosta mill-emendi iżda rridu naħdmu fuqhom. Jina naħseb li għabbazi ta' dan nistaw naħdmu fuq emendi ta' kompromess. Nittama li dal-waqt ikunu lesti u bekk nkunu nistaw resqu għamlok minnu fiħ. Grazzi. Il-President. Grazzi. Għaw xaħat li jishtiq juhu l-mikrofonu. Mu mux Forse nista' nitkellem jien, tajt il-President. Jiena ma tantx flejt dan id-dokument mill-qrib palma milt inti, palma tista' tobsor, imma l-fema tiegħi tal-proposta tal-Kummissjoni kienet li din il-proposta kienet imsawra fuq il-ġrajiet ta' suċċess tal-Unjoni Ewropea. Il-programm Erasmus għal kulħadd kien fil-fatt turija sħiħa tal-Unjoni Ewropea bħala ġraja ta' suċċess għax kien l-iktar programm ta' suċċess minn dejjem ta' dejjem. Kien hemm min eh, benefika mill-lotjiet finanzjarji ta' Sokrates, eh, ta' ta' Leonardo oħrajn, iżda l-programm lini kien Erasmus. U għalhekk għal qalbi dan il-programm mod partikolari. U naħseb li l-programm Erasmus għal kulħadd kien importanti ħafna. Jien nixtieq infakkar ukoll li kont student il-kummissarju biex jattendi l-kumitat tagħna sabiex bekk iħares il-proposta. Minkejja li l-kwistjonijiet kollha bejnietna u l-pożizzjoni tagħna Il-Kummissarju ma attendix u ma ntaqax magħna bħala komitat. U wara kollox il-kumitat tagħna għandu jett, għandu vuċi xi semma. U dan tistgħu tara moċċar bl-opinjoni tiegħek. U għalhekk jiena jiddispjaċini ferm li il-kummissarju ma tantx eh, wera li lest ikun miftuħ magħna. Forsi xi tilwima żgħira jew xinu ta' attenzjoni ma nafx. Iżda rajt lil xaħat bħala titlu xaħġa bħala titlu li ma tinkludix il-kelma Erasmus. U jiena għalija nkunu qegħdin nagħtu l ġempil xi ħaġa li kienet tant ta' suċċess. Naħseb li kulħadd irid iħalli l-marka tiegħu fuq dan ix-xogħol. U nista' nifhem dak li qed tgħid li l-kumitat kult fl-aħħar mill-aħħar se jiddeċiedi, iżda ma naħsibx li għandna nħallu l-kelma Erasmus barra hekk għal xejn b'xejn. Sur De Paul forsi jitkellem fissam il kummissjoni jekk jogħġbok. Ma tlabx kollegi oħrajn ħadd ma jixtieq jitkellem? Anzi le, hawn xi ħadd Thomas Mann l-ewwel. sagte, also ich habe immer das Problem gehabt allein mit dem Titel, wenn es heißt Erasmus. Iva, President, palma kontettajt l-Erasmus għal kulħadd u importanti imma Erasmus kien l-istudenti universitari Leonardo kien għal studenti vokazzjonali u darba fost l-oħrajn kont għamilt ukoll il-qafas tal-kwalifiki Ewropej, kont għamilt rapport fuq dan. Ma nistax nifhem eżattament x'qed jipprova jikseb il-Kumitat tal-Kultura naħseb li bħala proġett dan huwa verament ta' suċċess. Iżda jekk il-Kummissjoni tixtieq Erasmus għal kulħadd dan tajjeb wisq. Iżda m'għandniex nitilfu il-valur ta' Erasmus. Ma nafx għala nebqgħu nibdlu l-affarijiet għal xejn b'xejn. Qed nippruvaw nikkonfondu n-nies hekk apposta ċittadini Ewropej ħaqhom li jisimaw li għanna program li jaħdem, ma nix noqodu imbidlu l-affarijiet għal xejn xejn, jew inkella forsi għandkom ħafna nis fil-kommissjoni li kull persuna li titħol ġdida tibdel it-titlu ta' programmi li kunet jaħdmu, biex nifhem eżattament imma nistenna l kummissjoni biex tarrafna fuq dan. Tajb wisq. Għanna ħafna opinjoni differenti fuq il-Kumitat tal-Kultura, l impigju u l-Affarijiet Soċjali Iżda jiena naqbel ma l-onorevoli man li ġrajiet ta' suċċess għandhom ikunu marfa. Grazzi ħafna. Jiena naqbel mija fil-mija ma Thomas Mann. Iżda nixtieq ngħid lill-rapporter li l-grupp tagħna mhux ħajoqgħod isus biex ikun hemm bidla fit-titlu fil-Kumitat tal-Kultura. Il-ġrajiet ta' suċċess bħal pereżempju eh, l-Erasmus, Zaza, eh, attivi, eccetera, importanti u naħseb l-lesti biex naħdmu it-fit miegħek, Sinjura Rapporter. Il-President, issa l Sur De Paul, fisem il-Komissjoni. Grazzi President, forsi kelmtejn ta' spiegazzjoni fuq l-isem, jider li huwa suġġett jaħraq li diġaġi diskuss fil-Kumitat Kult. Mill-punt di vista tal-Kummissjoni ħafna minn dawn in-nies li qed jaħdmu fuq il-programm ilhom hemm għal ħafna żmien u għandna il-programm ta' talim tul il-ħajja, programm wieħed li għandu numru ta' sottoprogrammi li jinkludi Erasmus, eh, Gruntig u Leonardo iżda ma tantx huma magħrufa uh, mill-pubbliku. Mem lebda student li jaħseb li huwa mobli mhux minħabba uh, eh, l-Erasmus imma minħabba programm ta' tul il-ħajja. Ftit nies li jafu fuq Grundviku Leonardo u Comenius għalhekk irridu niżguraw li jkun hemm benefiċċju kbir billi nisfruttaw il-konnotazzjoni tal-Erasmus marbuta mal-mobilità rabta wkoll mal-kooperazzjoni. U jiena nemmen ukoll li ċ-ċittadini jifmu li s-setturi kollha huma voluti mhux biss l-edukazzjoni ta' livell għoli. Meta nitkellmu dwar Erasmus, nitkellmu dwar mobilità, nitkellmu dwar kooperazzjoni bejn l-Ewropa. Meta nitkellmu dwar Grundvik, per eżempju, ma tantx hemm nies li jarfu eżattament xi tfisser. U għalhekk naħseb li għamilna laqwa għazla għażla biex niproponu isem wieħed tal-programm integrat li jiġbor flimkien loqsma edukattivi flimkien. Mod integrat u waħdini bħala programm. Naħseb li ħadna deċiżjoni għaqlija biex nisfruttaw il-potenzjal li semmit il-president ta' dan il-kumitat billi nisfruttaw il-konnotazzjonijiet pożittivi li għandu eh, titlu Erasmus Irridu ngħidu minn qabel li l-intenzjoni tal-programm ikopri s-settur edukattivi kollha u li jkopri wkoll iż-żgħażagħ mod partikolari, mod estensiv għalhekk ma rridux nifavorixxu settur edukattiv flok ieħor. Ovvjament ħanqodu attenti ħafna għal dedukazzjonijiet fost iż-żgħażagħ u dan rajnieh ukoll fil-komunikazzjoni għal bażi legali. Biex bekk ikun hemm aktar riżorsi għal l edukazzjoni għolja. Dan importanti ħafna ma rritu kun nizguraw li kunem komplementarjetà mal-Fond Soċjali Ewropew biex bekk il-fondi taħt il-programm Erasmus għal kulħadd ikunu komplementari u mhux jidduplikaw l-isforzi li jkun hemm fil-Fond Soċjali Ewropew. Bħala punt ħari aħna nisqu wkoll fuq in-nies żvantaġġati dan huwa punt li nieħdu bis-serjetà u rridu nkomplu nibnu fuq l-esperjenza li ksibna b'mod partikolari speċjalment fil-programm Youth in Action. Fej aħna allokajna ħafna attenzjoni biex niżguraw li l-programm ikun aċċessibbli, miftuħ u jifavorixxi l-inklużjoni ta' dawn in-nies. Grazzi. Madam il-rapporter. Jekk jogħġbok. Grazzi, President. Grazzi lil kulħadd għall-emendi u għall-kontributi tagħkom. Ġrajiet ta' suċċess irridu nindukrawhom u nħdossibhom u nżommuhom ħajjin minn jum għall ieħor. U jiena ċerta li il-programm li ħan proponu lill-Parlament Ewropew ser jilħaq jċer jikseb l-approvazzjoni tal-kollegi u jmexxi din il-ġrajja ta' suċċess fil-futur. Fir-rigward it-titlu, Surman tkellem anke l-Kummissjoni għarfitna dwar il-punt di vista tagħha u huwa soġġett pjuttost emozjonali. Xi kultant ikun hemm ħafna teoriji dwar dawn l-affarijiet u n-nies jinsew X'inija s-sustanza, rridu nitkellmu aktar fuq xi tfisser. Xi fisser dan għaċ-ċittadini fil-prassi, fil-prattika. Ċittadini jekk ma jkunu semmaw dwar dan il-programmi mhix tor tagħhom imma tortana. tagħna. Ma jfissirx li ċittadini huma ignoranti imma ħafna drabi aħna ma nirriklamawx biżejjed ġrajiet ta' suċċess. Irridu niżguraw li ġrajiet ta' suċċess ma jkunux biss ta' suċċess imma li ċittadini jkunu jafu dwarhom. Grazzi. Il-President. grazie ħafna. Għan votaw. Anzi, għanna duħar sal-ewwel lejl l-emendi ta' kompromess fil-qalimis fit-8 ta' Ottubru u mbagħad nivvutaw wara l-għada, id-9 ta' ottubru, il-Kumitat tal-Kultura ikollu xar sabiex ikun jista jixtar il-kontributi tagħna u naraw mbagħad kemm jilqaw u jqisu mill-punti li nkunu għamilna. Nafu li l-Kummissjoni titiżomm sot mal-pożizzjoni tagħha iżda xorta waħda nafu li dak huwa x-xogħol eh, tagħhom. Issa naddu l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna taqsira fuq żjara ta' delegazzjoni tagħna f'Ċipru nhar 30 u l-31 ta' Awwissu 2012. Din id-delegazzjoni kien fiha Edith Bauer, PPE, Alejandro Serkas, SND, Ines, Zuber, tal-grupp tal-GUE, u kien hemm ukoll preżenti fuq il-post Papadopulo, Antaguni li kienet off quota kienet fil-domiċilju tagħha u għamlet xogħol siwi ħafna biex timla il-vojt li kien hemm bejn l-interlokuturi tagħna u aħna stess biex tqarribna fl-imkien. Kenna wkoll il-Ministru Karol Ambus tal-impigi u l-assikurazzjoni soċjali li kien hawnhekk preżenti f'Lulju u magħha aħna qajjimna il-kwistjoni anzi s-sensiela sħiħa ta' suġġetti li jaqgħu taħt il-presidenza kurrenti il-kampi elettromanjetiċi, id-direttiva konċerranti, il-rapport Moran Xartier li tkellimna dwaru l-bieraħ fil-fatt. Nsemmu wkoll ir-rapport Lieska fuq il-posted workers. U b'mod partikolari wkoll Skużawni, ma tantx naħseb li naf li mintomx interessati fuq xed ngħid, imma diffiċli għalija li rridu nqogħdu nitkellmu f'dan la kollu li għaddej u dan l-istorbju kollu, x'qed jiġri? Jek tidu titħlu, idħlu poġġu bil-qeda ma daqshekk konverzazzjonijiet privati jekk jogħġobkom. Mela, x'kont qed ngħid? Ir-rapport Jazlov Leska. Il-kumpaniji tal-posta għajjimna dan il-punt kena l-każ ta' kumpanija li kienet bbażata f'Ċipru li kienet kontroversjali, imbagħad kellna wkoll il-qafas multijanwali finanzjarju li tkellimna dwaru l-MFF. U r-rapport Jutta Steinruck dwar ir-raba pilastru. Il-garanzija żgħażagħ. Il-Ministru qalet li l-garanzija z-zaza tkun finanzjata mill-Fond Soċjali Ewropew. Aħna minn ħatana konna ħerqana dwar l-idea li l-garanzija taż-żgħażagħ kienet xi ħaġa innovattiva, xi ħaġa ġdida li kien hemm ukoll sfidi ġodda li qegħdin jaffaċċaw il-ġenerazzjonijiet korrenti biex jitlu fuq is-suq tax-xogħol u għalhekk fl-interess ta' viżibilità il-xogħol kif jaħdem is-soltu m'għandix tkun il-mod kif l-approċ li għanna nieħdu, għalhekk irid ikun hemm futur fuq l-innovazzjoni soċjali b'approċċ Ewropew memus miegħu. Dan il-punt sħaqna fuq meħġarna il-Ministru donna ma kien iċċettati widen għalli konna tnajdu, iżda minnaħa l-oħra mbagħad ksibna il-ħsieb li l-Ministru tal-Affarijiet Ewropej ma kienx eżattament kontrarju għal dak li konna tnajdu. Iltqajna wkoll mal-Ministru tal-Edukazzjoni u l-Kultura Demostenus, hemmhekk ukoll aħna qajjimna firxa wiesa ta' kwistjonijiet differenti li jaqgħu taħt il-qafas finanzjarju multianwali. U anki r rapport viċute fuq Erasmus għal kulħadd. Semmejt ukoll il-Ministru tal-Affarijiet Ewropej, Sur Mavro Jannis, ftit ilu, u din kienet diskussjoni li verament tat il-frott, tħanna f'ħafna dettall f'din id-diskussjoni fuq ir rapport Steinruck mod partikolari, iżda anke fir-rigward ta' tħassib tagħna dwar il-25% li għandha tkun il-limitu minimu għal Fond Soċjali Ewropew. Semmejna bosta drabi wkoll il-kwistjoni tal-paga minima. Iltqajna ma dawk li ħadmu u dawn qalu li l-pagi minimi ixeklu s-suq tax-xogħol u l-mobilta fost il-ħaddiema. Mbagħad il-ħaddiema min-naħa tagħhom spjegawna li l-pagi minimi kienu japplikaw biss għal ċertu professjonijiet u għalhekk ma jistax ikun hemm argument dwar dan il-punt li dawn il-pagi li xeklu l-mobilità. Dak kollox, prattikament, nitkellimna dwaru fid-delegazzjoni, imbagħad kellna wkoll żjara ta' proġett, morna naraw proġett finanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew, proġett Mudell. iltqajna ma' nies minn Aġenzija ta' l-Impigi fiċ-ċentru ta' Nikosija. U ovvjament din hija xi ħaġa li huma kburin minna. Hija aġenzija ta' suċċess fejn dawk li jfittxu xogħol jiltaqgħu magħhom l-ewwel u qabel kollox u mbagħad ikollhom laqgħu wkoll ma' uffiċjal tal-konsulenza għall-impigi differenti li jistgħu jieħdu dawn il-ħaddiema u mbagħad jiltaqgħu wkoll ma min tijom il-flus kontanti l-lotja finanzjarja biex ikun jistaw jitħarġu għal dawn l-impiegi. Mara minnek tkellimna dwar il-kwistjoni li nizguraw li il-politika soċjali dejjem għandha tiġi konsultata mal-parlamenti nazzjonali. Kull min minkom mar ċipru issa għandu l-opportunità li jitkellem fuq kwalinkwa kwistjoni li jiena forsi nsejtu ħallejt barra. Nesta nisimgħu minn L-ewwel Onorevoli Galler. Köszönöm szépen, uh, igazán nehéz valamit hozzátenni. Grazie tassew. U diffiċli nżidu ngħidu aktar mal-introduzzjoni eżawstiva ta' ċer, però li nixtieq ngħid u ninnota kwistjoni waħda li sorprendietni iċ fil-fatt semmiet li fisem l-impiegati il-salarju minimu huwa meqjus bħala ostaklu, bħala diffikultà. Issa il-paga minima 996 wara 6 xhur u mbagħad madwar 1000 euro eh, wara il-8 xhur. Wara skużawni, wara li tgħaddi l-ewwel sena. Pero dak li sorprendini kien li fċipru meta nqisu il-qat fost iż-żaza mbagħad l-immigrazzjoni, kwistjoni reġa' tfaċċat mill-ġdid, iġifieri il-kwistjoni ta' kif wieħed jista' jipprevjeni persuni barranin li jitlu fil-pajjiż u li iż-żgħażagħ ma jħorġux barra l-pajjiż biex imorru jisibu xogħol. Allura l-ħaġa li tissorprendina u li daw l-affarijiet jitfaċċaw meta il-suq waħdin jerġa' jiġi diskuss. Allura dan iġenna naħsbu ħafna li ġdin tassassib, grazzi. Ehm, merci Bauer, est-ce qu'il y a d'autres Grazzi tassew, Signora Bauer. Signora Zubar. Grazzi tas Signor President. Fl-opinjoni tiegħi iż-żjara li għamlet il- li il grupp tagħna u anki il-Presidenza Ċipriota kienet importanti ħafna ġdan fisser li aħna b'dan il-mod kellna fem aħjar tal-prioritajiet tal-Presidenza. Però għatem punt li jina xtaqt nisħaq fuq u dan huwa pjuttost importanti, speċjalment fil-kuntest fejn il-trojkas f'pajjiżi differenti fl-Unjoni Ewropea kif ukoll f'Ċipru kellhom influenza kbira f'dak li hu ristrutturar tas suq tax-xogħol u bħalissa ċipru qiegħda tinnegozja permezz tat trojka sabiex bekk ikollha aċċess għall assistenza finanzjarja. Jiena għalhekk nixtieq nisħaq il-fatt u fil-fatt din hija xi ħaġa li tittiġi inkluża fir-rapport ta' din iż-żjara li trade unions, is-sindikati u anki l-impjegati, dawk li dawk li ħadmu skużawni, jaħossu li il-dialogu soċjali u anki r ristrutturar tas-suq tax-xogħol u importanti speċjalment permezz ta' Eh, ftehim kollettiv u dawn jistgħux jiġu imminati permezz ta' negozjati bit-trojka. Jien inħoss li dan il-kumitat ma jistax jinjora dak li qed isseħħ bħalissa f'bosta pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea u il-Banek edin iżarmaw il-relazzjoniet marbuta ma' xogħol li imbnew fuq eċiren ta' snin fċertu pajjiż tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk nixtieq nisħaħ li il-fatt li trade unions ma ridux interferenza eh, mit-trojka fir relazzjonijiet tax-xogħol tagħhom li huma stabilixxew f'Ċipru. Grazzi. Grazzi, Sinjura Zuber tal-li qajm dan il-punt. Issa jina t-nerġa naqra n-noti tijaj mill-ġdijt u għet nara li jina insejt punt importanti ħafna fl-iskambi li aħna kena f'Nikossija u li kienet marbuta ma' dak li ġi diskus fit-trojka u l-impatt ta' l-intervent ta' Trojka kemm f'dak li ju bilanċ ta' tmexxija kif ukoll f'termini ta' xogħol parlamentari u l-effett fuq l imsiba soċjali u minn din il-perspettiva fil-fatt hija xi ħaġa li laqtitna ħafna u importanti ħafna li stati membri jifmu dan li anki naraw li l-Ministru tal-Finanzi ma komunikax mal-Ministeri l-oħra fuq il- kontenut tal-rekomandazzjonijiet jew id-domandi li saru jew li tqajmu mit-trojka u t-tini net mill-perspettiva parlamentari ma diċ informazzjoni fuq in-natura ta' talbiet li trojka kienet għamlet u naħseb intom il-koll fimtu għadin il-ħagġa anka l-imsiba soċjali ma diċ informazzjoni. Allura meta ħna kellna l-ewwel skambju ma' Elekosok, il-membri ta' Trojka fit-13 ta' Novembru, meta aħna namlu dan mill-ġdid, naseb li aħna rridu nam referenza għall esperjenza li aħna kellna u rridu nżommu dan f'moħħna. Mbagħad fuq dak li qalet is sinjum Rabbawer, huwa importanti ħafna li naraw li fil-fatt kien hemm sensazzjoni fil-pajjiż f'termini ta' livell ta' edukazzjoni li ngħatat lil żaza u anki riskju li jkun hemm tip ta' brain drain fejn laħjar aħjar imħuħ jitilqu mill-pajjiż u dan fil-fatt ġi misħuq minn ħafna nies. U punti ħor li jena nħos li waffermi importanti u il-tweġiba it-talba minna ta' trade unions minn eh, fat li la jellow titkun inkluża meta it-trojka tkun involuta sabiex tinjetta ftit iktar bilanċ fis-sitwazzjoni tal-pajjiż. Jien naħseb li Hawnhekk ikkonkludejna il rapport fuq din iż-żjara. Issa jiena naħseb li tkun ħaġa ġdida li nagħtu rapport orali li membri tal-kumitat, però dan saħ minħabba li kien hemm talba. Għaliex tagħti profil aktar u wkoll li żjara. U jiena nisab ċerta li meta aħna nibatu dokumenti bil-miktub in-nies jaqrawhom, però ma jkollhomx istess effett bħal rapport orali fil-kamra. Mela, naġlu nimxu l-qoddim, aħna għanna sessin ta' votazzjoni issa. Lesti għandkom il-kart fidejkom kollox qed jaħdem kif suppost. Ma nasibx li għanna bżon namlu testijiet hawnhekk għaliex jidher li kollox qed jaħdem tajjeb. Mela nibdew punt 15. Mela hawnhekk għandna inizjattiva negozju soċjali rigward il ħolqien tal-klima favorevoli entrapriżi soċjali partit interessati ewlenin fl-ekonomija soċjali u innovazzjoni. Paragraf 1, kompromis 1. Paragrafu 1, kompromis 1, favur kontra din għaddiet. Paragrafu 2, favur kontra stenzjoni ta' għaddiet. Paragrafu 3. Kompromess K, K, K, A, dawk, flimkien, imkien mela dawk favur kontra stenzjoni ta' għaddiet. Skuża, niskuża ruħet, jidher li hemm emenda orali għal dak li hu kompromess k u jider ma nemċa pozizjoni, però le, skużawni. Is-sur Serkas? Jekk hemm oġġezzjonijiet għall amenda orali f'dak il-kat ma sawx naċċettawh. Mela. K u A minar l-amenda orali. Paragrafu 4, kompromess L. Dak ma favur, kontra, astenzjonijiet, din għaddiet. Paragrafu 6, kompromess M. Dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet, din għaddiet. Amenda li ġiet irtirata u l-amendi l-oħrajn jaqaw. Umbat paragrafu 7, kompromess N. Dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. 109, la meda 109 għaddiet, 110 taqa, u għalek issa nistaw naslu u naddu għal paragrafu 10, kompromess o, dawk li ma favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Wara paragrafu 9, għanna amenda 126 sur Van Giegel dawk li ma favur kontra astenzjonijiet. Naħseb li għawnek verament diffikulta biex nara l-kulħad il-kamra. Ma nafx. Mela ħanerġa nara li kolna il-vot tajb, jkollna vot elettroniku fuq 136. Mela kulħadd vota Il-vot maluq. Mela satax favur, 20 kontra. Mela ikolli ngħid li dan maddiex, dan din l-emenda maddiex. Mela għalhekk issa nistgħu nivvotaw fuq amenda 127 dak ma favur, kontra, astenzjonijiet maddiex. Mela, naddu għal paragrafu 10, amenda 130 il-Sur Van Giegel għanna votazzjoni maqsuma f'żewġ partit ma nivvota fuq l-ewwel parti. Dan huwa minn il-kliem performing the contract ma dawk li ma favur kontra stanzjonijiet din għaddiet. It-tieni parti issa. Dawk ma favur kontra astenzjonijiet maddieċ. ddiċ. Tieni parti ma Ngħaddu għal paragrafu 11 kompromess P dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mija 39 din ġi tirtirata paragrafu 14 kompromess E minn erba gruppi dak ma favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Issa wara paragrafu 14 għanna żewġ paragrafi 14 hemm tini kompromess, kompromess R, ippreżentata erba' gruppi dawk ma' favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 15, 153 dawk ma' favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Ammenda 154, Sinra Steinberg, dok ma' favur kontra astenzjonijiet din għaddiet. 155 is-Sinjura Mann din taqa, allura wara paragrafu 15 għandna kompromess je. Dawk ma favur kontra astenzjonijiet din għaddiet. Wara paragrafu 15 għandna amenda 157 dawk ma favur kontra astenzjonijiet din ma Issa, fuq sotto titlu 3, amenda 158 sur Becker din t tneħħija, kanċellazzjoni dak li ma favur kontra astenzjonijiet din għaddiet. titlu 4, 184 dinja t tneħħija u kol, għas-sur Nielsen, is-sur Livex u oħrajn dok ma favur kontra astenzjonijiet din għaddiet. Paragrafu Iva, nistaw nerġaw niverifikaw dan b'mon elettroniku tajt iċ-ċer. Mela, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Il-votazzjoni magħluqa mela. Mela għandna 18 il-favur, 21 kontra. 18 favur, 21 kontra, astenzjoni waħda lura din maddiċ. Niskuża ruħi mela paragrafu 17, 185, il-Sinjura Hirsch, 186, Sur Becker, daw ma identiċi ħan namluwom fl-imkien u għawnek għanna eliminazzjoni minn dawk li ma favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 17 din taqa. Sottotitlu 5, amenda 191, il-Sinjor Nilsen, sur Ludwigsen għanna tneħħija għawnek dawk li ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 19, kompromess esse minn erba gruppi dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Sala faċ Alors, euh, nous en venons donc excusez mon, mon hésitation, au paragraf 20, au compromis. Skużawni tal-li waqaf tawnek, pero paragrafu 20 kompromess te dawk li ma favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Mela għallek aħna wasanna l-paragrafu 21, kompromess u dawk l-erba gruppi dawk ma favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 22, kompromess V, Dok li huma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 23, kompromess W, erba gruppi dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Wara paragrafu 23, aħna għanna paragrafu wieħed mill-Kumitat ITRE irridu nivvotaw fuq eh, it-tmim ta' paragrafu wieħed il-pija tal-amenda ġiet koperta. Minu favur, kontra, astenzjonijiet, din għaddiet. Paragrafu 5. Mill-istess kumitat għanna votazzjoni maqsuma f'żewġ partit, l-ewwel parti tħoss li hija neċessarja sakemm ikun hemm attività ta' negozju dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, din għaddiet. Mbagħad it-tieni parti tajtek notes that their competitiveness mela dawk ma favur kontra astenzjonijiet it-tieni parti ddiċ. Mela wara paragrafu 23 aħna għanna imko 2 dak ma favur kontra astensjoniet għaddiet. Paragrafu 24 kompromess X minn erba' gruppi dawk ma favur kontra astensjonijiet għaddiet. Mela wara 24 għanna amenda Wieħed 231 is-Sinjor Regner dawk ma' favur kontra astensjonijiet ma' dieċ. Għanna menda 233 is-Sinjora Gons dawk ma' favur kontra astensjonijiet ma' dieċ. Amenda 234 35 is-Sinjora Gons dawk li ma' kontra favur kontra astenzjonijiet. naħseb li ma' dieċ. Pero jekk intom tixtiequ nir nagħmlu kontroll elettroniku. Mela amenda 235 is-sur ori. Mela, ħanerġaw nibdew fuq amenda 235. Bat natikom il-kelma mill-ewwel. Mela, votazzjoni magħluqa. mela, 18 favur, 20 kontra, dan ifisser li amenda 235 maddiċ, Is-Sur Orli, jider li aħna ma votajniex fuq ammenda 234 għal-kem aħna eliminajna u maċċettajniex ammenda 233. Sur Orli, fuq li ma mendat titkellem? Et nitkellem fuq amenda 234. Skużawni jina ħadżbal. Mela aħna solvejna l-problema. Mela, aħna għadna paragraf 24 u għanna amenda 238 mis-sinjor Gomes. Jokum ma favur, kontra, astenzjonijiet, din għaddiet. Mela, wara paragraf 24, ħan verifikaw amenda fuq 238 għanna verifika elettronika mela votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. 18 favur u 22 kontra mela din ma ġietx aċċettata. Wara paragrafu 24. 239 taqa u għalek nistaw naddu salat i 3 dawk ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet ma d-dieċ u it-tre sitta sa dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 26 it-tneħħija għall-amenda 245 hemmhekk għandna s-sur Obermeyer dok li favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda 246 s-sur Becker dok li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 27, kompromess Z u ZA2. Hawnhekk għandna erba' gruppi dak ma' favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 28. Kompromess AA, dak ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 30, daw kompromess A, berba gruppi dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 31, kompromess a ċerba gruppi, ma favur kontra astensjonijiet. għaddiet. 2 3 wieħed ġiet irtirata u għalhekk wara paragrafu 31 aħna se nivvotaw dwar 2-8 l-onorevoli Gigold minu favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wara l-31 għandna emenda 2 8 illi taqa u għalhekk issa irridu nivvotaw dwar it-3 minu favur kontra Astensjonijiet taddi. Itre 14 favur kontra. Astensjonijiet taddi. Itre 15 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. U għalek, issa naddu għal premessi, premessa E, kompromess, premessa A, kompromess A, favur, kontra, Astenzjonijiet taddi. Wara, il-premessa A għanna zewċ emendi ta' kompromess B u A erba gruppi nifutaw dwarhom f'daqqa favur kontra astensjonijiet jaddu. Premessa C emenda 20 Signora Verġa, Signora Toja u Signora Nedelċeva din l-emenda ta' għalek issa Ser nivvotaw dwar premessa de kompromess ċe favur kontra astensjonijiet. Jaddi. Premessa E kompromess D. Minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Jaddi. Premessa F, kompromess E, erba gruppi, favur, kontra, astensjonijiet. Jaddi. Wara premessa F għanna emenda 38 is-Sinjora Regner minu favur kontra astensjonijiet ma taddix. Premessa G kompromess F minu favur kontra astensjonijiet. Jaddi dan il-kompromess. Premessa H kompromess G, erba gruppi favur kontra, astensjoniet taddi, premessa I, kompromess H, erba gruppi favur kontra, astensjoniet jaddi. Daqstant, wara premessa I, naddu għal-emenda 51, il-sinjura Steinruck, minu favur kontra, astensjoniet ma taddix.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 Minnu kontra, astensjonijiet, ma taddix din l-emenda. Għalek, issa naddu citations. Għanna citation disa, emenda numru wieħed ma nafx minn ressa om daw, nitlob skuza. il minn ressa daw l-emendi, imma din issa ser nirranġawu. Donc, euh, amendement 1 présenté par Madame Regner, qui est pour. Emenda numru 1, signora Regner, minu favur, kontra, astensjonijiet. Taddi. Emenda numru 2, signora Kunst, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda 3, favur. Signora Kunst kontra astensjonijiet taddi. Emenda erba. Signora Egner, favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Verifika elettronika dwar emenda numru 4. Votazzjoni miftuħa, kolla tivvota, votazzjoni maluqa. 16 favur, 18 kontra, 6 astensjonijiet. Ma taddix. Nistaw nivutaw il-bqija li fadar flimkien? Iva. l mela allura kollha f'daqqa minnu favur. Kontra astensjonijiet jaddu. Il-test kollu kemmu vot elettroniku, votazzjoni miftuħa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kulħat vota, votazzjoni magħluqa. 36 favur, 5 persuni kontra, l-ebda astensjoni, rapport jaddi, nifirħu lill-Onorevoli Becker. Naħseb illi urejna illi f'demokrazija jekk irridu riżultat biqbil xi drabi rridu nieħdu l-ħin kollu li hemm bżonn. aħna posponejna l-votazzjoni fuq rapport tiegħek imma naħseb illi dan wassal għal suċċess kbir. Nifirħulek, ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Punt numru 16. Ek joġbok, Iva. Grazie President, jina xtaqt nħabbar illi dalodu Is-sekretarjat irċiva email mis-Sinjura Omen Reuten u hija tixtieq tirtira l-emendi tagħha. 369. So it would be a little bit shorter list too. U għalek, issa qassarna xiftit il-lista li għanna tal-vot. Grazzi għal din il-bicċa informazzjoni li għaddejtinna. Issanna l-opinjoni sepil dwar id-direttiva ta' xiri publiku. artikolu 1 paragrafu 2 sotto paragrafu 1 emenda 1 2 1. Signora Turinen, nishtiq li nivotaw dwar, mnu favur. Kontra, astensjonijiet, taddi Vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Kolħat vota? votazzjoni magħluqa. 18 favur, 22 kontra, l-istess maġġoranza għal darbohra u xek. Ikolli ngħid illi Jiena kont qed inħares lejn ir-rapportera l-opinjoni u hija ovvjament kienet favur, ma ħares kullimkien. Għalhekk emenda wieħed 2 2 emenda ta' tneħħija l-istess persuna favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda wieħed 2 3 u 1-2-0, identiċi nixtieq li nivvutaw dwarhom flimkien nu favur kontra astensjonijiet jgħaddu. Wieħed 2 erba' su Ludvingsin favur kontra astensjonijiet ma taddix. Artikolu 226, Signora Sippel, minu favur, kontra, astensjonijiet. Min iżgura unek jista' jkun l-istess maġġoranza votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluha. 19 din id-darba favur, 21 kontra. Ma tgħaddix. 1 Manesku, Gomerin, minu favur, kontra astensjonijiet. Taddi. Artikolu 2, punt 22, emend 14, rapporter minu favur. Kontra, astensjonijiet ma taddix. Wieħed nejn 8, Sunira Harkin, minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Artikolu 10. Emenda 1 ta zero, senjur l-onorevoli Ludvingsen, favur kontra. Sensjonijiet ma taddix. Artikolu 11, kompromess B. Imressaq mela minn tlet gruppi, Menu favur, kontra, astensjonijiet. Jaddi dan il-kompromess. Euh, et nous en venons après ce bloc du compromis B après l'article 11. Għalek, issa, wara dan il-blok ta' kompromess bena għaddu għal-emenda disa seba' Signora Turinen, minu favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Għalek, issa naddu għal artiklu 15, kompromess ċe, gruppi, favur, kontra, astensjonijiet. Jaddi. Wieħed tlieta sitta favur kontra. Astenzjonijiet. Naħseb li għaddiet imma ser nagħmel verifika. Wieħed nejn sitta. 206, 206. 206, nitlob skuża tgħid il-President. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kulħat vota, votazzjoni maluqa. C'est clairement rejeté. L'amendement de... 6 favur 31 kontra 3 astensjonijiet ma taddix. seb'a, favur kontra jiet ma taddix. tminja miex ammissibli artikolu 17 se nivutaw dwar l-emenda ta' kompromess si biss favur kontra astensjonijiet taddi. Artikolu 24 paragrafu wieħed wara sotto paragrafu tlieta. Emenda fasla mir rapporter emenda 15 minu favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. Artikolu 24 emenda 16 rapporter minu favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. Artikolu 24 wara paragrafu tlieta, emenda 223 minu favur kontra astensjonijiet ma taddix. paragraf 3 Artikolu 29, paragrafu 3, sotto paragrafu 3, emenda 2, 3, Ma' Manesku koħmerin minu favur kontra. Astensjonijiet. Taddi, artikolu 40, paragrafu 1, emenda 17, rapporter minn favur. Kontra. Assenzjonijiet. Ma taddix. Artikolu 40 paragrafu, jew sotto paragrafu 2. Amendement euh, 18 de la rapportrice qui est pour. Amendement 18, rapporteur. Minu favur, kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. 242, sunra rabti, minu favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Jek jġobkom waqfu il-paroli bejnietkom. Uh. Tnejn, tnejn erba tlieta, sinjora Rabti, minu favur. Les, skużawni tgħid il-President, din l-emenda ta' 244, senjora Rabti, ma favur. Kontra, astensjonijiet. Ma taddix. 22, rapporter favur. Kontra, astensjonijiet. Ma taddix. 245, ma nisku goħmerin, minnu favur. Kontra, astensjonijiet. Ser namlu verifika dwar 245. Għanna koalizjoni mux ta' soltu għawnek, tħassibni ġiftit. Kulħat vota, votazzjoni maluqa. 20 favur, 22 kontra. Ma taddix. għallek din il-bidla fl-alleanzi kom marna xieċ. 246, saja, favur, kontra, astensjoniet, taddi. 247 favur, kontra, astensjonijiet. Taddi 248, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. 23 rapporter favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. 249 saja biex neħi favur kontra astensjonijiet, taddi. 250 nistaw nifutaw dwara għaliex 8 għaddiet minu favur kontra astensjonijiet taddi. 2-5-1 favur kontra astensjonijiet taddi. 2-5-2 sepil favur kontra Astenzjonijiet, ma taddix. Artikolu 41 kompromess E, erba gruppi favur kontra astensjonijiet din. Artikolu 43, paragraf 1, emenda 2, emenda 2, 6, 3, nervu li kumnu favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. 2, 6, 4, favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. C'est clair. Article 43, amendement 265, Manescu, qui est pour. Artikolu 43, 265 samlu favur kontra stensjonijiet. Stenna ftit jew nispiċċaw din l-ewwel 265 minu favur, minu kontra. Astensjonijiet ma tgħaddix. Issa ser nagħmlu verifika dwar it erba'. Votazzjoni miftuħa. Tout le monde voter, le vote est clos. 17 pour 25. Votazzjoni malu a 17 favur 25 kontra. Ma taddix. Qed inkun ġeneruża ħafna unek bil-verifiki. A Paragraf 3 su paragraf. Artikolu 43 paragrafu 3 sotto paragrafu 2 emenda 266. Onorevoli Manescu minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. Artikolu 54 paragrafu 2 kompromess F żewġ gruppi minnu favur kontra stensjonijiet. Jaddi artikolu 65 tridu verifika fuq l-F? Ser namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 34 pour 8. Kolat vota, votazzjoni maluqa 34 favur Tminja kontra, kelkom xi dubju hawnhekk dwar dan il-vot? Point of order, Sinra Sinclair, jiena nixtieq nfakka li huma il-membri illi jridu jitolbu il-verifika u mhux l-assistenti. Għandek raġun mija fil-mija jiena m'għandu ngħidx illi ġit mitluba minn assistenti. Kieku smajta jien kont ngħaddi dan il-kumment l-assistenti huma osservaturi fil u m'għandhomx dritt li jitkellmu jew li jajtu jew iċafxfu. But they're welcome and helpful. Imma hawnhekk nilqawhom huma ma sewi kbira l-ħidma tagħna. Artikolu 55 paragrafu 1 sotto paragrafu 1 punt ġdid infassal mill 269 minu favur kontra stensjonijiet. Jaddu. Artikolu 55, paragrafu 2, kompromess ġ. Zewġ gruppi, tlet gruppi minu favur kontra stensjonijiet. Jaddi. Wara paragrafu 2, artikolu 55, naddu l-emenda 26 minu favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 275 minu favur kontra astensjonijiet ta' 28 rapporter minu favur kontra astensjonijiet ma taddix 276 rapporter sur kofferati u kol minu favur kontra astensjonijiet taddi emenda 30 rapporter minu favur kontra astensjonijiet ma taddiċ 31 rapporter minn favur kontra astensjonijiet ma taddiċ 277 rapporter sur kofferati minn favur kontra astensjonijiet ma taddiċ 278 rapporter minn favur kontra astensjonijiet ma taddiċ 279 Sinjura Steinruk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 32 rapporter favur. Kontra, Astensjoniet ma taddix. l Universip il-Kofferati. Favur kontra astensjoniet ma taddix. 33 rapporter. Favur kontra astensjoniet ma taddix. 34 favur kontra astensjoniet ma taddix. Sinra Zuber 281 favur kontra sensjonijiet ma taddix 282 rapporter kofferati, favur kontra sensjonijiet ma taddix 283 rapporter, favur kontra sensjonijiet ma taddix 284, favur kontra sensjonijiet ma taddix 285, favur kontra sensjonijiet ma taddix 286, favur kontra sensjonijiet ma taddix. 35 rapporter favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess H, artikolu 60, imressaq minn żewġ gruppi minu favur kontra astensjonijiet ma jaddix. Għalek issa ser nivvota, u le, ser namlu verifika tgħid il-President. Skużawni ma konċendu ngħid. Verifika elettronika. Kulħadd vota votazzjoni mal-voqa. 34 favur, 7 kontra. Dan il-kompromess imressa minn żewġ gruppi u għadda b'maġġoranza kbira. L-emendi li jmiss jaqgħu artikolu 61 2-8 disa rapporter favur kontra stensjonijiet ma taddix 2-8 disa favur kontra stensjonijiet ma taddix 2-9-0 favur kontra stensjonijiet ma taddix 2-9-1 favur kontra stensjonijiet ma taddix artikolu 66 kompromess i zewġ gruppi mnu favur kontra astensjonijiet jaddi U għalek issa wasanna għal artikolu 66 paragrafu 2.2 emenda 39 tejt il-rapporter tejt il-president mir rapporter din l-emenda taqa' 308 kienet koperta? Sinjura rapporter, xin il-fema tijak? Fil-lista tal-vot ta' għaw miktub li aħna nistaw nivvutaw dwar din bħala zida għal kompromess I imma id-39 ta' għajek it-308 tiġi adottata nistaw nivvutaw dwar għaw xek. Grazzi l-rapporter għal parir sar nivvutaw dwar id-39 minu favur u l-idejkom minnu kontra assenzjonijiet ma taddix. Artikolu 66 emenda 40 l-istess ħaġa tini jażida hawnhekk Nu favur kontra assenzjonijiet ma taddix pal-ewwel. Kompromess ju, erba gruppi minu favur kontra assenzjonijiet jaddi. Artikolu 69 paragrafu 1 parti ta' introduzzjoni minn favur kontra astensjonijiet ma taddix artikol 69 paragrafu 1.a emenda 319 li Hughes minn favur kontra astensjonijiet ma taddix 47 rapporter minn favur kontra astensjonijiet ma taddix artikolu 69 paragrafu 1b emenda 320 minu favur kontra astensjonijiet ma taddix. Paragrafu 1.b emenda 48. U emenda 3.2.1 dawn huma identiċi minnu favur. Kontra astensjonijiet ma jaddux artikolu 69 paragrafu 1.c. punt c emenda 49 rapporter u 322 onorevoli Hughes huma identiċi u għalhekk ser nivutaw dwarhom f'daqqa għamlu favur kontra astensjonijiet ma jgħaddux artikolu 69 paragrafu 2 emenda 323 onorevoli Hughes minu favur kontra astensjonijiet ma, ma taddix 324 onorevoli Sipil Sergio Kofferati minu favur kontra astensjonijiet ma taddix emenda 50 rapporter minnu favur kontra astensjonijiet ma tadix. Artikolu 69 paragrafu 3 sa' 4 kompromess L mrasaq minn gruppi minnu favur kontra assenzjonijiet. Jaddi dan il-kompromess. Artikolu 69 paragrafu 6a 3 3 5 minnu favur kontra astensjonijiet. Ma taddix artikolu 7 kompromess M żewġ gruppi favur kontra astensjonijiet jgħaddi artikolu 71 Paragrafi 1 u 2 kompromess N mresaq me żewġ gruppi minnu favur kontra astensjonijiet. Jaddi. Artikolu 71 paragrafu 3 emenda 343 minnu favur fostkom kontra astensjonijiet. Ma taddix emenda 59 rapporter minnu favur kontra astensjonijiet. Ma taddix. Emenda 71. Emenda 60 anzi mir-rapporter. Favur kontra astensjonijiet ma taddix. 347 onorevoli Assaja minnu favur kontra astensjonijiet taddi. 348 favur. 349 anzi favur kontra astensjonijiet Nitlob skuża tgħid il-President se nagħmlu verifika dwar it-tlieta erba' disa. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. 28 favur 14 kontra astenzjoni waħda. Taddi. Kompromess O. Minu favur. Kontra astensjonijiet. Jaddi artikolu 75 paragrafu 1 350 onorevoli Turinen minu favur kontra astensjonijiet ma taddix 351 turnin favur kontra astensjonijiet ma taddix 352 favur kontra astensjonijiet ma taddix 353 favur kontra astensjonijiet ma taddix 354 manesku koħmerin favur kontra astensjonijiet taddi. Artikolu 76 paragrafu 2 kompromess P mirassam minn tliet gruppi favur kontra astensjonijiet. Jabbi. Issa emenda 64 mir rapporter nistgħu nivvutaw in blok dwar l-emenda 64 sa 71. Sinra Zuber, dwar li ma waħda tixtieq tivvota b'mod separat. L-ewwel tlieta u xek, l-ewwel tlieta flimkien, minnu favur. Kontra. Astensjonijiet ma jgħaddux. Emenda 68. Favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix 69. Favur kontra astensjonijiet ma taddix 70. Favur kontra astensjonijiet ma taddix 71. Favur kontra astensjonijiet ma taddix. 360 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 72 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 361 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 73 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 362 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 74 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 363 favur kontra astensjonijiet You're my driver, huh? <laughs> so if you... Inta tmexxini, ġifiri jek tiħu ballint jena nintelef. Tajja pwis, namlu verifika mela fuq 363. Tu le monde a Le vote est... ħatte vota, votazzjoni mal-wqa. 20 pour, 21 contre. 20 favur, 21 kontra, mela maddiċ. Skużawni? Klim li l-in mikrofonu Est-ce vous autorisez qu'on recommence le vote Mela, nistennu ftit. Nerġaw namlu dal-votazzjoni, taqblu? Hemm xi oġġezzjoni? Nerġaw nivvotaw jew namlu verifikanzi? Sur Ori, taqbel li nerġaw namlu din il-votazzjoni? azzal az egy szavazattal, hogyha az megvá... Ma naqbilx is il-vot wahdini. Anke jekk hemm vot wieħed li jmur kontra xorta ma se tgħaddi għax jiġu ndaqs. Ma naħsibx tagħmel sens nirreġgħu nivvotaw. Jesu nivvot, donc le vote est ouvert. President, nivvotaw, namlu verifika, namlu votazzjoni biex naraw jekk se nerġgħu nivvotaw.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 23 favur, 20 kontra, mela nerġaw nivvutaw, namlu verifika nivvutaw fuq l-emenda 363. Vot miftuħ. Tout le Il y a deux personnes. Tnejn ma votawx, jiddispjaċini ħalihom. Votazzjoni magħluqa. 23 favur, 19 kontra, mela l-emendi ta' Sinjura Manesku 363 tgħaddi. Sinjura Jazlovjeska bla mikrofonu. Eh, Il-President. 22-20. Eh, Mais euh, l'amendement 305 ne change pas mela 22 favur u 20 kontra fil-verità, ma xorta mhux se tagħmel differenza. Issa naddu l-75 mir rapporter favur kontra astenzjonijiet taddi 364 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Artiklu 87 kompromess E miż-żewġ gruppi ta' favur kontra astenzjonijiet taddi. Rapporter 76 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 367 favur kontra astenzjonijiet taddi 77 mir rapporter favur kontra astenzjonijiet maddiċ 78 mir rapporter favur kontra astenzjonijiet maddiċ il-rapporter Nixtieq nagħmlu vot on blok sa 373. Tajjeb? President. Tajjeb? Mela nivvotaw fu l-emendi kollha sa 373 blok. Favur, kontra, stenzjonijiet, maddowx. Anes 16, kompromess S, favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Kwotazzjoni wieħed Emenda 83 Missur Ludvigson favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Premessa wieħed favur. Emenda 84 anzi Missinjura Turunen favur kontra astenzjonijiet taddi. Premessa 2 kompromess te minn erba' gruppi favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess u favur kontra astenzjonijiet taddi. Hemm erba' emendi mir-rapporter fuq il-premessa ħamsa nivvotaw in blok le mela tnejn mir-rapporter favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Tlieta mir-rapporter favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiġ Erba. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiġ Ħamsa. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiġ Premessa 11, kompromess V, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Premessa 19 emenda 95 mill-Onorevoli Caberno favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 96 kompatibli favur kontra astensjonijiet taddi. Namlu verifika fuq 96. Kenna ħafna talbi tal-verifika. Kulħadd ivvota 96. 20 favur, 20 kontra, 3 astensjonijiet. Mela maddiċ. Mela kompromess we, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda 8 u design. Signora Manescu u l-Onorevoli Kohmarin, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Premessa 28 emenda 99 favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda mija l-onorevoli McIntyre u Kobernoch. Talba għal vot maqsum. Mela naddu għall-ewwel parti issa mingħajr klim on the other economically advantageous. Favur l-ewwel parti. Kontra. Astenzjonijiet. L-ewwel parti tgħaddi, t-tieni parti issa. Nizzit dawk il-klim li fil-lista favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Quel considérant 32 amendement 102 de madame Essaya qui est pour Issa 102. Essaya favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess xe favur kontra stenzjonijiet taddi. Kompromess Y favur kontra stenzjonijiet jaddi. Emendat minim il rapportel favur kontra stenzjonijiet Maddiċ, emenda 107, Revoli manesku, favur, kontra, astenzjonijiet, naħseb għaddit, imma namlu verifika jek tridu. 107. Verifika elettronika. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kul Kulħadd vota, votazzjoni maluqa. 23 favur, 20 kontra. Taddi. Premessa 40, 108, l-emenda favur kontra astensjonijiet maddiċ 109 mir rapporter tajt il-rapporter eh, tajt il-president favur kontra astensjonijiet maddiċ premessa 41 emenda kompromess z bis favur kontra astensjonijiet jaddi emenda 11 mir rapporter favur kontra astensjonijiet maddiċ 12 me rapporter favur kontra stenzjonijiet maddiċ. 111 Mr. Christensen favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 112 Manescu Kohmerin favur kontra astenzjonijiet taddi. Issa nagħmlu verifika fuq 112. Tmuna pivotil voti votiklu Kulħat ivvota votazzjoni magħluqa. 23 favur, 19 kontra taddi. 113 favur kontra astensjonijiet taddi. 114 favur kontra astensjonijiet taddi. 13 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 115 favur kontra astensjonijiet taddi. 116 favur kontra astensjonijiet taddi. 117 favur kontra astenzjonijiet taddi. Dan iwassal nessa għal vot fuq il-proposta kollha vot elettroniku miftuħ.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 speċjalment fuq dawn is-suġġetti jaħarqu diffiċli jekk vera rridu konna vuċi. Issa naslu għall-emenda 17 ir-rapport Manescu opinjoni fil-fatt li hija aspetti ħor ta' xiri pubbliku. Dimensjoni settorjali fuq l-ilma, l-enerġija, trasport u l-posta. Emenda 64 favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. 65. Mħasra. Favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Rapporter 11. Favur kontra astenzjonijiet jaddi. 66. Favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 67. Favur. Emenda bil-fom. Hemm xi oġġezzjoni le mela 67 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 68 Hendel favur kontra astensjonijiet maddiċ. 69 Deutsch favur kontra astensjonijiet Taddi 70 Turunen favur kontra astenzjonijiet. maddiċ. 71 favur Namlu verifika fuq sabajn kif tridu. Tumuna pivoti monde voti klo? voter, t-vota Kulħadd ivvota l-votazzjoni maluqa. 36 favur, 6 kontra, taddi. 71 rapporter favur. Kontra stenzjonijiet, taddi. Taddi, sowa. 72 favur. Kontra stenzjonijiet, taddi 73 turunen favur kontra stenzjonijiet taddi 74 turunen favur kontra astenzjonijiet maddiċ 75 turunen favur kontra astenzjonijiet taddi 76 favur kontra astenzjonijiet taddi 77 turunen favur kontra astensjonijiet taddi 78 turanen favur kontra astensjonijiet taddi 79 favur kontra astensjonijiet maddiċ 80 favur kontra astensjonijiet maddiċ 81 favur kontra astensjonijiet maddiċ 82 favur kontra stenzjonijiet maddiċ 83 favur kontra stenzjonijiet maddiċ 84 ta' tu tamlu verifika fuq 83 namlu verifika votazzjoni miftuħa Votir, vot se tu vota, votazzjoni maluqa. 24 favur, 18 kontra taddi. 85 favur kontra stenzjonijiet taddi. Nous votions le 84, hein? Voilà. 84, menin, xek. 85 mela, favur. 84 konet nivvotaw. Namlu verifika? Mela namlu verifika fuq 84. Tout le monde a pu voter, le vote est Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Seba kont favur, 35 kontra, l-ebda stenzjoni ma qaddiċ, 85 favur, kontra stensjonijiet taddi, 86 favur, kontra stenzjonijiet taddi, 87 favur, kontra stensjonijiet ma qaddiċ, 12 favur, kontra stenzjonijiet taddi taddi 13 favur kontra astensjonijiet taddi 88 favur Kabernahu McIntyre favur kontra astensjonijiet taddi 14 rapporter kompatibli favur kontra astensjonijiet taddi 31 paragrafu 1 kompromess A favur kontra astensjonijiet taddi Issa, wara l-paragrafu wieħed tal-artiklu 31, naddu għal-94 favur. Kontra. Min huwa kontra? Astenzjonijiet. Taddi. 18 rapporter favur. Kontra astenzjonijiet. taddi 19 favur. Kontra astenzjonijiet. taddi 20 favur. Kontra astenzjonijiet. taddi 95 favur kontra stenzjonijiet taddi. 96 Deutsch favur kontra stenzjonijiet taddi. Artiklu 55, paragrafu 1, sotto paragrafu 1, punċe, kompromiss betlet gruppi favur. Kontra, astenzjonijiet, 99 issa. Turunen, favur. Kontra, astenzjonijiet, taddi, 100, turunen, favur kontra stensjonijiet maddiċ. 101 paksas favur kontra stensjonijiet maddiċ 23 rapporter favur kontra stensjonijiet taddi 24 rapporter favur kontra stensjonijiet taddi 25 favur kontra stensjonijiet taddi 26 favur kontra stensjonijiet taddi Artiklu 70 paragrafu 5 kompromess ċe Tlet gruppi favur kontra astenzjonijiet taddi. 104 Handel sa 109 naħdu għaman blok le mela 104 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 105 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 106 favur kontra astensjonijiet taddi 107 favur kontra astensjonijiet maddiċ 108 favur kontra astensjonijiet maddiċ 109 favur kontra astensjonijiet maddiċ 110 favur kontra astensjoni taddiet 111 dok ma favur kontra astensjonijiet għaddiet 112 dawk li ma favur kontra stanzjonijiet għaddiet 113 dawk li ma favur kontra stanzjonijiet ma ddiċ 114 handil dawk ma favur kontra stanzjonijiet ma ddiċ 115 turnin dawk ma favur kontra stanzjonijiet għaddiet 116 turnin dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet 117 turin endok ma favur. Kontra stanzjoniet maddiċ 118 turin endok ma favur. Kontra stanzjoniet maddiċ 119 dok ma favur. Kontra stanzjoniet maddiċ 120 handel dok ma favur. Kontra stanzjoniet għaddiet 121 handel dok ma favur. Kontra stanzjoniet maddiċ 123 122 ħaddil dawk li ma favur kontra sanzjonijiet ma ddiċ 123 dawk ma favur kontra sanzjonijiet. Mr. Hurley, inti xa tivvota favur tajjeb mladdiet. Mela Signora Hirsch, inti ma tantx t attenta. 124 ħandil dok ma favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. Rapporter 29 dok ma favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. 125 dojġ dok ma favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. 30 rapporter dok ma favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. 126 handil dok ma favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. 127 handil dok ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ 128 handel dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet 129 handel dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet 130 handel tidu t-verifikaw mela ħan verifikaw fuq amenda 129 minn Thomas Handel jek jġobkom il l-kolka minn Tom il-votazzjoni maluqa Setax favur 23 kontra mela maddieċ. Maddieċ. Issa 130 handil dak ma favur kontra astenzjonijiet maddieċ. 131 handil dak ma favur kontra assenzjonijiet maddieċ. 32 rapporter dak ma favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 132 dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 33 Skużawni, 133. Le, 33, rapportier. Dok ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa 133. Tneħħija Missur Kabarnoħ u McIntyre. Dok ma favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 34, dok ma favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet, 35. dok ma favur, kontra stanzjoniet għaddiet. Premessa 237 Thomas Handel dak ma favur kontra stanzjoniet ma ddiċ. 27 jgħid iċ-ċer ma ddiċ. Issa, er premessa erba tneħja minn Thomas Handel dak ma favur kontra astanzjoniet ma ddiċ. Kompromess de. Tlet gruppi dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Premessa ħamsa minn da 42 minn Turinan dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Premessa ħamsa 44 handil dak ma favur kontra astenzjonijiet ma ddietx. 45 dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 46 handil dok ma favur kontra astenzjonijiet ma d 47 dok handil dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 49 dojx dok ma favur Nerġa nirpeti 49 dojx dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 50 dojx dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tnejn mir rapporter dak ma favur kontra sanzjoni ta' dit. Tlieta rapporter dak ma favur kontra sanzjoni ta' wieħed ħamsin. kliveti dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Erba rapporter dak ma favur kontra astenzjoni ta' dit. Hamsa rapporter dak ma favur kontra astenzjoni ta' dit. 52 kabar noħ McIntyre dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 53 L-istess tnejn, dawk li ma favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 54. Turunen, dak ma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Sitta mir rapporter dak ma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. 55 dojġ dawk ma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. 56 handel dawk li ma favur, kontra astenzjonijiet ma Seba rapporter dak ma favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 57 handi dak ma favur kontra stanzjonijiet ma ddiċ. 8 rapporter dak ma favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 58 handi dak ma favur kontra stanzjonijiet ma ddiċ. 59 handi dak ma favur kontra stanzjonijiet ma ddiċ. 9 rapporter dak ma favur disa tajt il-President, disa rapportier dak ma favur kontra sanzjoni ta' diet. 60 minn noħ McIntyre dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet 61 dak ma favur kontra ma' diet. 62 dak ma favur kontra ma' diet. 10 minn rapportier dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet 63 Kabarnoch McIntyre dak ma favur kontra stanzjonijiet għaddiet 36 Turunen dak ma favur kontra stanzjonijiet għaddiet u issa ħanivvutaw it-test kollu kemmu permezz ta' votazzjoni elettronika grazzi Mona pivotil, l-voti tu. L-ħat vota Mela il-votazzjoni maluqa. 130 favur, ħatmem kontra, erba stanzjonijiet. Mela, proset tassew l-Onorevoli Manescu. U issa, naddu għal punt 18 fuq l-agenda. Hawnhekk għandna l-opinjoni mill-Onorevoli Thomas Mann, is-servizz ta' ground handling fl-ajruporti tal-Unjoni u tħassir tad direttiva tal-Kunsil 96-67 tal-Komunità Ewropea. Mela, artiklu 12 fuq it-titlu. Le, emmek għanna rifjuta l-proposta tal-Kommissjon dik ġeja mill-Onorevoli Lambert. Din hija emenda 25, mela nibdew minn favur. Kontra. Attenzjonijiet. Il-proposta ma ġietx rifjutata. U din hija proposta tal-Kummissjoni, fil-proposta tal-Kummissjoni ma ġietx rifjutata. Mela, intom tistaw tifmuni sa nistaw naddu għal votazzjoni kolla kemmi. Nistaw tal-votazzjoni. Mela, ovvjament intom tridu tifmu il-spiegazzjoni tal-kelma le. Għalmenu meta intom għedin tmexxu. Mela 43 għanna Steinruck, Serkas, Christensen u Kozzolino. Dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Artiklu 12, paragrafu 1, kompromess AA. Dawk ma favur kontra stenzjonijiet. Għaddiet. Artiklu 12, paragrafu 2, kompromess A, tlet gruppi dawk ma favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Mela, issa wasalna l-artiklu 12, 12, paragrafu 2A ġdid, kompromess A, B, minn tlet gruppi. Dak ma favur kontra astenzjoni diet. Artiklu 12, paragrafu 3, kompromess B, tlet gruppi, dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Artiklu 12, paragrafu 4. Amenda 6. U 54 daw ma l-istess, dawk li minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 4 dak ġib neħi, paragrafu 5 Ammenda 55, tneħħija, dawk ma favur. Din hija minn Juana Katarina Svidleska, dawk ma favur, kontra sanzjonijiet ma Artiklu 12, paragrafu 5, kompromess ċe minn tlet gruppi, dawk ma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Artiklu 12, paragrafu 6. Erba ammendi għal tneħħija. 58-59-59, dak ma favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Artiklu 12, paragrafu 7. Erba amendi għal tneħħija 69 62 62 dak ma favur, minu favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Artiklu 12, paragrafu 8 Tlet emendi għal tneħħija 10, 63, 64 dawk ma favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Dina lek toħodna issa għal artiklu 12 paragrafu 9 amenda 11, 66, 67 għal tneħħija. Kjoġbok, minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Artiklu 12 Wara paragrafu 10 għanna 68 minn da 68 minn kliveti dok ma favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Artiklu 12 paragrafu 10 bi be ġdid. Amenda 69 minn kliveti b'amenda orali amenda bil-fom, għaw xaħat li jopponi din l-amenda mela, amenda 69 kif ġiet omendata oralment. Minn favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Amenda 70, dak ma favur, kontra ta' dit. Artiklu 20, kompromess D, minn erba gruppi. Minu favur, kontra ta' dit. Artiklu 34, paragrafu 1, kompromess E, minn tlet gruppi dak ma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Artiklu 34, paragrafu numru 2, Amenda 79 minn Sur l-Onorevoli Benjen u De Becca biex ikun hemm tneħħija dawk ma' favur. Iva, dawk amenda 79 mela dawk ma' favur kontra stanzjonijiet ma' d-dieċ. Mela, issa nistgħu nivvutaw fuq kompromess F eh, minn erba gruppi dawk ma' favur kontra astenzjonijiet għaddiet artiklu 34 paragrafu 3. Kompromess ġe fuq il-parti introduttiva minn er- min tlet gruppi dak ma favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Punt ġe minn Veronika Lope Fotanie dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 16 mir rapporter dak ma favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 17 mir rapporter dok ma favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 18 mir rapporter dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. design minn xtajn ruku Serkas dok ma favur kontra sanzjoni ta' diet. 19 rapporter dok ma favur kontra astenzjonijiet Ma maddiċ, per u nivverifikaw b'mod elettroniku fuq amendazza ta' xek iġobkom. Kulħadd ivvota? Mela votazzjoni magħluqa. Mela, 21 favur, 18 kontra. Anzi dan ma ġiex irrifjutat, anzi għaddiet din l-amenda. Mela ngħaddu għall-amenda 20 rapporter dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Artiklu 39 paragrafu 1.n punt N kompromess HA minn tliet gruppi dawk li ma favur kontra astenzjoni ta' diet artiklu 39 paragrafu 1.0 22-95 daw ma identiċi favur kontra astenzjoni ta' diet mela wara 0 għanna il-mamenda ta' Sur Serkas u rapport ta' Sur Serkas dak ma' favur kontra astenzjonijiet. Minu favur, tisaw terġa tajduli, mela minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Artiklu 39, paragrafu 23, rapporter, minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Artiklu 40, kompromess akka, tlet gruppi dak ma' favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Promessa 17, kompromess AI, tlet gruppi minn favur kontra sanzjonijiet għaddit mill-għara premessa 17 naddu għall amenda 31, Signora Sgridleska, dawk li huma favur kontra sanzjonijiet għaddiet amenda 32 istess persuna dak ma favur kontra stanzjonijiet Premessa 28, kompromessijiet erba gruppi minn favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Bat premessa 28, amenda 37, Christensen u Strainruk, dok ma favur kontra stenzjoni ta' d-diet. Premessa 30, kompromess ke tlet gruppi dok ma favur kontra stenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal permessa 31 ġdid A, amenda 41 mis signora Christensen dok ma favur kontra stenzjonijiet għaddit. 42 Thomas Handel dok ma favur kontra stenzjonijiet Mela, minu kontra din l-amenda t maddiċ. Mela, wara citation wieħed, għanna citation ġdida, kompromess għal minn erba gruppi dawk ma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela, din hija l-ewwel darba li rajt kompromess fuq uh, citation impressjonata dwar eh, xet jagħmel dan il-grupp tal-impjieg meta jkollha xaġa magħha, mela li votaw fit-test kollu kemm hu. Tumuna pivotil? Grazzi, mela nivvotajtu, votazzjoni magħluqa. 36 favur, kont, eh, erba kontra, astenzjoni waħda. Mela nistgħu ngħidu li l-opinjoni għaddiet, kjoġbok, nifruħu l-sur Thomas Mann.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 għanna l-opinjoni ta' l-onorevoli Ginga Gunz għal Kumitat Imko rigward il-Programm Ewropa Kreattiva. Mela artiklu 2 paragraf 1.2 amenda 43 mill-Bena Berabatu minu favur kontra sanzjoniet ma' d-dieċ. Amenda 8 mir rapporter dok ma' favur kontra astenzjoniet għaddiet. Disa mir rapporter dak ma favur kontra sanzjoni ta' diet. Punt B, kompromess H minn erba minn tlet gruppi, skużawni, minn favur kontra sanzjoni ta' diet, artiklu 5 paragrafu 1 A, amenda 10 mir rapporter dak ma favur kontra ta' għaddiet. Kompromess I minn E ħames gruppi dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Artiklu 7, parti introduttiva, kompromess je minn erba gruppi, dok ma favur, kontra stenzjonijiet għaddiet. Amenda 13 mi rapporter dok ma favur, kontra stenzjonijiet għaddiet. 14 mir rapporter dok ma favur, kontra stenzjonijiet għaddiet. Maddiċ, maddiċ, tajt il-President, għamen darba tax. Artiklu 8.a, kompromess k, minn erba gruppi dok ma favur, kontra sanzjoniet, għaddiet. Artiklu 8, F inċis wieħed. Amenda 16 mir rapporter, dok ma favur kontra sanzjoniet, għaddiċ. diet. 51 minn Bena Rabattu dok ma favur kontra astenzjonijiet Le, ma nafx dejt il-President. ċet tamel Mrs. Hirsch, mux għat nifmek? Mela jern verifikaw amenda 51, il-votazzjoni miftuħa. Mela kolla votajtu. Mela kena 21 favur, 2 kontra u din għaddit. 52. Kontra, astenzjonijiet għaddit. Dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddit. 54 Sinjura Hirsch, dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mela, artiklu 9 paragrafu 2 kompromess L, erba gruppi, minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. 58 minn Bena Rabatu, dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 18 rapporter minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 59 Bena Rabatu, dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 19 rapporter minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 60 Sinjura Hirsch minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 61 Sinjura Kons u 62 ukoll daw identiċi minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 20 rapporter favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kliveti minu favur kontra astensjoni ta' diet. Artiklu 13, paragrafu 1, kompromess N minn erba gruppi. Minu favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 1, 22 rapporter, 23 rapporter minn favur kontra astensjonijiet għaddiet. 24 Rapporter minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 65 ben rabattu minu favur kontra astenzjonijiet. Ma nafx. 65 minu favur. Minu kontra astenzjonijiet din d ddiċ. 66 hirx dak ma favur kontra astenzjonijiet. Minu favur 66 astenzjonijiet din għaddiet. 67 bena rabatu din hija kompatibbli dawk ma favur kontra astensjonijiet għaddiet. 25 rapporter dak ma favur kontra astensjonijiet din għaddiet. 26 rapporter dak ma favur kontra astensjonijiet għaddiet. 27 dawk l-istess autur, dak ma favur kontra astensjonijiet għaddiet. dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. U issa ħat għaddina l-annessi. Paragrafu 28 favur kontra astenzjonijiet. Taddi premessa wieħed kompromess A. Għad gruppi favur kontra astenzjonijiet. Jaddi. Premessa tlieta kompromess B erba gruppi favur kontra astenzjonijiet. Jaddi dan il-kompromess premessa ħamsa Emenda t-nej rapporter favur kontra astensjoni taddi premessa 10 kompromess ċerba gruppi favur kontra astensjonijiet jaddi. Premessa 11 kompromess derba gruppi favur kontra astensjonijiet jaddi. Premessa 13 kompromess erba gruppi favur kontra astensjonijiet jaddi. Premessa 17, emenda 37, sinjora bizzotto favur kontra assenzjonijiet. Ma taddix. Premessa 18, 38, bizzotto favur kontra assenzjonijiet. Ma taddix. Premessa 20, kompromess F, erba gruppi favur kontra astensjonijiet. Ma jaddi. Premessa 27, kompromess G, erba gruppi favur kontra astensjonijiet. Taddi. Wara premessa 30 għanna emenda 41 onorevoli Handel votazzjoni maqsuma l-ewwel parti. minnu favur l-ewwel parti għallu jdejkom jekk joġobkom minnu kontra astensjonijiet tgħaddi it tini parti minnu favur kontra astensjonijiet. It-tieni parti tgħaddi kol Premessa 30 emenda 42 onorevoli Handel favur kontra Astensjonijiet taddi. nivvutaw fuq la bosta opinjoni kollha kemm jekk kif emendata votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 36 favur, l-ebda vot kontra, erba' astensjonijiet. Nifirħu lil min resta din l-opinjoni Punt 20 fuq l-agenda dwar il-qafas finanzjarju multianwali. Dak li jintom tajtunu paragrafu wieħed kompromess wieħed erba' gruppi minnu favur kontra assenzjonijiet tgħaddi. Paragrafu 2 kompromess B erba' gruppi minnu favur kontra assenzjonijiet jgħaddi. Paragrafu 3, emenda 3, Norvli Cornelsen. Għanna talba għal-vot ma' suwawnek. F'żewġ partijiet. L-ewwel parti, nivvotaw dwarha. Minnum favur l-ewwel parti, minnu kontra, assenzjonijiet taddi. It-tieni parti, favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 3, emenda 4, Norvli Zaborska minnu favur. Kontra assenzjonijiet? ma taddix paragrafu 4 emenda 5 onorevoli ori favur kontra stensjoniet ma taddix paragrafu 5 emenda 6 verifika dwar emenda 5 u xek onorevoli ori Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 16. Kulħat vota votazzjoni maluqa. 16 pour, 24 contre, c'est effectivement. 16 favur, 24 contre, ma taddix. Paragrafu 5, emenda 6 onorevoli minu favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 7 de Madame Cornelissen qui est pour, contre, abstention. Emenda 7 onorevoli Cornelissen favur, kontra, astensjonijiet jaddi. Paragrafu 6 kompromess ċe, favur, kontra, astensjonijiet jaddi. Paragrafu 8, emenda 10 onorevoli favur, kontra, astensjonijiet Ma jaddiċ, paragrafu 9 minn 11, onorevoli Cornelsen. Favur. L-istess voti liberali kienu għati votaw kontra onorevoli Moran Xantiera, u għalek minn 11 onorevoli Cornelsen favur kontra assenzjonijiet taddi. Wara paragrafu 9 minn 13, onorevoli Zuber favur kontra assenzjonijiet. Ma taddiċ. Paragrafu 10, emenda 14, onorevoli Ori, tneħħija tal-emenda favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 11 emenda 15 onorevoli Zuber favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu Euh, avant de voter le paragraphe... Qabel nivvotaw dwar il-paragrafu 13, Nishtiq nitlob skuża li ximra Zaborska suppost votajna dwar l-emenda 12, l-emenda taħħa li kompatibbli mal-11 li votajna dwar, u għalhekk emenda 12 minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Għalhekk paragrafu 13, kompromess dejjem ressaq minn erba gruppi favur kontra astenzjonijiet. Jaddi. Paragrafu 14, kompromess e erba gruppi favur kontra astenzjonijiet. Kompromess jaddi. Wara paragrafu 14 emenda 19 onorevoli Zuber favur kontra astensjonijiet ma taddix l-emenda. Paragrafu 15 kompromess F tliet gruppi favur kontra astensjonijiet. Kompromess jaddi. Paragrafu 17 emenda 21 Zaborska favur kontra astensjonijiet ma taddix. 22 Zaborska favur kontra astensjonijiet ma taddix. 23 Zaborska favur kontra astensjonijiet ma taddix. U għalek. Issa naddu għal ftejjem interistituzzjonali la bozz tiegħu hemm 24 onorevoli favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Paragrafu 13. Inċis wieħed jew it-tattika tgħid il-President Romes Ġew nesaq minn erba' gruppi favur kontra astensjonijiet jaddi. Inċis 2 emenda 27 ori favur kontra. Astensjonijiet naħseb li għadda tgħid il-President. Le le għadda zgur. 28 ori favur kontra. Astensjonijiet jaddi. 29 ori favur kontra dwar paragrafu 17. Astensjonijiet Ma taddix, nivvutaw fuq la bosta opinjoni hekk kif emendata. Nivvutaw b'mod elettroniku, il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. 36 favur, 2 kontra, 2 astensjonijiet. Għalhekk. zammina mal-mandat tagħna dwar ir-rapport temporanju li ser ikun imressa fil-plenarja fit-22-23 ta' novembru. Issa naddu għal punt 21 li huwa l-aħħar vot tal-lum. Iżda irridu nibqgħu ikkonċentrati xorta waħda. Paragrafu A, kompromess A favur kontra astensjonijiet. Dan il-kompromess jgħaddi. Kompromess B, favur kontra assenzjonijiet jaddi wara paragrafu A kompromess L favur kontra astensjonijiet jaddi paragrafu A dejt il-President Jekk ma jfriżx il-baħan għal diġà non text.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 Je m'excuse parce qu'il y a une erreur sur la liste de vote, donc je vous... Nishtiq nitlob skuża hawn żball fuq il-lista tal-vot u għalhekk nixtieq nara x'tixtiequ tagħmlu intom. Għaliex meta konna qed nivvutaw dwar il-paragrafi konna qegħdin nivvutaw dwar il-premessi fil-verità u jiena sorpriża li ħadd manduna qabel. Nistgħu nibdew bil-premessi mhux hekk nagħmlu s-soltu ma tajjeb għalikom? Tajjeb, grazzi. Ma rridx illi hawnhekk noħolqu preċedent kieġobkom. wara premessa A. Issa għandna emenda 6, Sinjura Harkin, minu favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix, emenda 7, favur. Tidu tamlu verifika dwar is-sitta, tajjeb pux nagħmlu verifika. Tout le monde a pu voter? Le vote est clos. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 23 pour, 1 contre, Kaz. 23 favur, vot kontra, nistax l-astensjoni, din ta' di maġġoranza kbira. Emenda seba, minu favur, kontra, astensjonijiet ta' di. Emenda 8, favur, kontra, astensjonijiet ta' di. Emenda 9, favur, kontra, astensjonijiet ta' di. 10, favur, kontra, astensjonijiet ta' di. 11, favur, kontra, astensjonijiet ta' di. Paragrafu AA emenda 12. Taqa għalek 13 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 15 Sinjura Zuber favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 14 favur kontra astensjonijiet taddi. 17 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 16 favur, kontra, assessjoniet ma taddix. Emenda 18. Sinjora Zuber, din taqa, u għalek, aħna ser nivvutaw dwar it-19, emenda 19. Għatneħija, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix, emenda ċe, kompromess ċe, erba gruppi, favur, kontra, astensjonijiet taddi. Wara paragrafu tlieta issa Emenda ta' kompromess N, erba gruppi favur kontra astensjonijiet. Jaddi dan il-kompromess. Paragrafu 4, emenda 25. Onorevoli Zuber, għatneħija, minu favur. Kontra, astensjonijiet. 25 ma taddix. Paragrafu 4, kompromess M emenda bil-fom min-naħa tal-grupp ECR. Kulħadd jista' jaqbel ma din l-emenda bil-fom le għandna oġġezzjoni għal daqstant ser nivutaw dwar il-kompromess minna l-emenda bil-fom mill-ECR minnu favur kontra astensjonijiet. Kompromess emme jaddi. Wara paragrafu 4 għandna emenda 29 għal Vibrenjon favur kontra astensjonijiet tgħaddi 30 l-istess persuna favur kontra astensjonijiet tgħaddi 31 rapporter favur kontra astensjonijiet tgħaddi paragrafu 5 emenda 32. Narfu li McIntyre. Din l-emenda taqa u għalhekk dan ifisser illi aħna qed nivvotaw dwar l-emenda 33 is-sur Boulon. Ma nafx xriet namlu rapporter, m'għandix implikazzjoni ta' vota hawnhekk. 33. Favur. Kontra. Astensjonijiet. 33. Taddi. 34. Sur Benjo. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Emenda 36. Cornelsen. Favur. Kontra ta' taddi. Kompromess det let gruppi minnu favur kontra astensjonijiet jaddi. Paragrafu 7. Kompromess k erba gruppi favur kontra astensjonijiet jaddi. Paragrafu 7. Emenda 40 ta' Għalek wara paragrafu Seba ser nivvutaw dwar l-emenda 41 minnu favur. Kontra. Minnu kontra. Emenda 41. Astensjonijiet. Taddi. Kompromess F, erba gruppi, favur kontra assenzjonijiet jaddi. Paragrafu 843 Onorevoli Cornelison favur kontra assenzjonijiet taddi 44 Cornelison favur kontra assenzjonijiet l-emenda taddi. Sa nagħmlu verifika dwar l-44. Le vote est ouvert. Votazzjoni miftuħa. Non, le vote est pas... Oui, le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter. Iva votazzjoni miftuħa, kulħadd ivota votazzjoni magħluqa 22 favur, 18 kontra. Din l-emenda tgħaddi. Kompromess E. Erba gruppi minu favur, kontra, astensjonijiet. Kompromess jgħaddi.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 Kompromess J kollu kemm ġie mressaq minn tliet gruppi minnu favur il-kompromess J kontra sensjonijiet jaddi. U għalhekk issa Naddu għal titlu 5, emenda 58, onorevoli Cornelsen minnu favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 11, kompromess H, erba gruppi favur kontra astensjonijiet jaddi.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 Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Nejn u tletin favur, tminja kontra. Dan ifisser illi l-emenda ta' din itlob skuża Rissur Boulon. 62 ta' 3 Madame Zuber qui est pour, abstention 63 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 64 favur kontra astensjonijiet taddi. pur kontra abstention. 65 favur kontra astensjonijiet taddi. 66 sur bulan favur. Kontra abstention adopté. Titre 7, amendement 67 de la rapportrice pour Kontra. 67 favur kontra astensjonijiet taddi. 13 emenda 68. Rapporter favur kontra astensjonijiet taddi. Wara paragrafu 13 emenda 69. Sinjura Harkin favur kontra astensjonijiet taddi 70 zuber favur kontra astensjonijiet ma taddix 71 favur kontra astensjonijiet ma taddix 72 zuber paragrafu 14 tneħħija favur kontra astensjonijiet ma taddix 74 favur surbulan kontra astensjonijiet taddi Paragrafu 14 wara paragrafu 14 kompromess i erba gruppi favur kontra astensjonijiet taddi. Titlu 8 emenda 78 li konnensin favur kontra astensjonijiet taddi. Graf 15. Ammon. Paragrafu 15, emenda 76, għatneħħija minu favur kontra astensjonijiet ma taddix, paragrafu 15, kompromess ġ erba gruppi, kompromess ju erba gruppi, favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda menin issa, favur kontra astensjonijiet taddi. tmenin rapporter favur kontra astensjonijiet taddi. Wara paragrafu 15, 82 is-surbulon, jekk taddi se tiddaħħal pala paragrafu ġdid 14 a favur kontra sensjonijiet taddi. Wera l-15 għanna emenda 83 għanna vot maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur. Minnu kontra astensjonijiet taddi. Jekk tridu li żidu l-kelma narrow L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet ma taddix. Paragrafu 15. Ma naħsibx li nivvuta u dwar il-15. Issa 16, 85, Signora Cornelsen, favur kontra astensjonijiet jaddi. Paragrafu 17, 86 Cornelison favur kontra astensjonijiet jaddi. 18, 88 Nervil Cornelison favur kontra astensjonijiet jaddi. A 18, 87 Thomas Mann kompatibli favur kontra astensjonijiet jaddi. Issa għanna kompromess o, zewġ gruppi, favur, kontra, Astensjonijiet. Jaddi, nixtieq li nivvotaw dwar it-test kollu kemm hu vot elettroniku. Tridu tagħmlu verifika dwar il-kompromess O? forsi mintix assistent imma inti membru tal-istaff ta' wieħed mill-gruppi u jiena mhux li kont qed nisma' imma lil xi ħadd li kien warajk. Għalhekk għamil dan il-punt għaliex diġà tkellimna dwar l-assistenti kompromess o verifika elettronika votazzjoni miftuħa. Ma ftaħniex għax ma konniex għalaqni, mela l-ura sa' narġaw niftuħ mill-bidu, sa' nibdew mill-bidu nes, kompromess o, kullħat t-vota? Votazzjoni maluqa. 16 favur, 20 kontra lebda astensjoni tgħid il-President. Għalek ma taddix. Emenda 89 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Issa nixtieq illi nivvotaw dwar il-dokument kollu kemm hu votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. 33 favur 4 kontra astensjoni waħda. Nifirħu. L-Sinjura Koninsen. Le vote est terminé et je remercie tous ceux eh, Temmu l-votazzjoni, nirringrazzja l-kolħat tal-ħattu sem fil-votazzjoni. Naħseb li mxiet ħarir, grazzja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 votazzjoni twila ħafna ma jfissirx li spiċċajna l-aġenda tagħna. U naħseb li l-punti li fadlinna fuq l-aġenda tagħna huma ta' importanza kbira. Jekk tagħtu ħarsa x'qed nisugraw bħala kumitat u għalhekk nistieden il kulħadd jekk joġobkom biex tieħdu sem attiv f'dil parti tax-xogħol tagħna. Naddu għal punt 22 fuq l-aġenda tagħna fejn jiena irrid intikom preżentazzjoni tal-opinjoni li aħna rridu nagħtu lill-Kumitat Ikon. Il-Kumitat Ekonomiku Monetarju. Din hija opinjoni fejn rridu niprovdu tweġiba ta' malajr kemm jista' jkun. Għalhekk nista' naħseb li tifmu kemm hu importanti li l-kumitat tagħna jkun irrappreżentat bħala parti mid-diskussjoni li għaddejja bħalissa. Propju fuq il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew li ser jadotta bħala parti mill-kontribut tiegħu għax-xogħol li qed isir mill-Kunsill propju f'Diċembru u bħala parti mir-rapport tas Sur Van Rompuy biex bekk nimxu lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja ġenwina. Palma tafu, hija Sinjura Tyson fil-Kumitat Ekon li hija rapporter responsabbli u li qiegħda tfassal ir-rapport tagħha għabbażi tal- l-erba partijiet li ppreżenta s-Sur Varrompoj stess. dan ippreżentaw fil-proposta tiegħu li huwa ressaq lejn il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew f'Ġunju. U għalhekk l-abbozz tar-rapport ta' Sinjura Tyson huwa maqsum għal daqstant fl-Unjoni Bankarja, Unjoni Budgetarja, Unjoni Monetarja Mbagħad hemm id-dimensjoni demokratika ta' dal-proċess kollu. Parti mill-kumitat tagħna, il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali wkoll qed jipprovdi opinjoni. bħala parti mix-xogħol tal-Parlament Ewropew. Il-President. Fil- l-ambitu tal-opinjoni jiena niproponi għalhekk li konna xi tip ta' linji gwida. Naħseb l-importanti li niftakru x'inija s-sitwazzjoni soċjali. U barra minn hekk irridu naraw il-kuntest legali u politiku li ninsabu fih, nafu x'inhija s-sitwazzjoni soċjali u għalhekk dak kollu li għamlet l-Unjoni Ewropea mill-bidu tal-kriżi mill-2007 u inkluż hawnhekk fi klim ieħor. Dan ikkontribwixxa biex ikollna konsultazzjoni kbira fuq l isfidi li qed taffaċċa l-Unjoni Ewropea sa din is-sena. Dan l-affarijiet kollha qegħdin iseħħu u waslu għal problemi soċjali fl-Ewropa u naħseb li għandna nisħu din l-aspett tal-kriżi li ħafna drabi tiġi sottovalutata. Barra minn hekk din twissal għal sitwazzjoni fejn ċittadini jaħsbu li qed nitfukaw biss fuq il-problemi tal-banek u mhux ħtiġijiet tagħhom bħala ħtieġa li jkun hemm impjiegi. Għalhekk nistedinkom li tqisu wkoll kuntest politiku. Hemm ukoll l-adozzjoni tas summit ta' Ġunju biex ikun hemm il-patt ta' tkabbir. Irridu niżguraw li dan ma jibqax biss klim fuq il-karta, klim fieraħ, imma li jiġi implementat jkun hemm ċertu impetus li jingħata għal kwistjoni propju tal-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol. Nista' naħseb li tiftakru l-koll il-kontroversja li kien hemm mill istqarrija tal- Bank Ċentrali Ewropew li qalu l-kisba tal-mudell soċjali Ewropew spiċċa u minn dak iż-żmien il-mexxej Ewropej qalu li l-mudell soċjali Ewropew ma fallix imma huwa wieħed mill-assi importanti bħala kompetittività l-Unjoni Ewropea. Is-Sur Barroso f'konferenza fuq l-impigi mhux il-ġimgħa ta' qabel imma mhux l-ġimgħa li għaddiet imma ta' qabel għal darba oħra nida karba kbira, passjoni kbira biex nżommu dan pala asta ta' kompetittività għall-Unjoni Ewropea. U għalhekk dan jorbot ma' dak li konna diskutu propju l-bira, il-kwistjoni kollha tal-pagi mis ser tkun soluzzjoni li ser twassal l kupru Rridun nqisu wkoll il roadmap li ġiet ippreżentata mill-President Herman Van Rompuy kif semmejt il koftit ilu. Fil-fatt ma tajt xejn u dan importanti ħafna fuq id dimensjoni soċjali u d dimensjoni tal-impigi. Manke fil-spirtu ta' ekonom Unjoni Ekonomika u Monetarja u trattati kollha u kif ukoll Il-kumitat tagħna l-ewwel qabel kollox dejjem jisħaq fuq il-ħtieġa li jkun hemm bilanċ. Hemm rabta bejn l-artiklu 121 fuq il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi u l-artiklu 148 fejn dan ikopri id-dimensjoni soċjali fir-rapport. qiegħed hemm preżenti fit-trattati, iżda r-roadmap ta' Van Rompuy palli kiku l-artiklu 148 ma teżistix u l-Unjoni Ekonomika u Monetarja palli kiku l-qas biss titqis. Imbagħad fir-rigward it-tisħiħ tal istabilta ekonomika tal-EMU u l-Unjoni Bankarja U kol dan japplika. Għalek jina nissaġġerixxi li nżidu blok ta' kontenut l-roadmap ta' Survar Rompaj biex bekk ikonna politika u qafas ta' l-impigi u ta' dimensjoni soċjali li tkun integrata din tkun tinkludi numru ta' proposti li jena l-enkajta unek fl-opinjoni u jena kontenta li għand din l-opportunità li diskutijom ma'kom. Rridu nżommu f'moħħna wkoll peress li anke nsibuha fl-opinjoni tal-affarijiet tal-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali dibattitu miftuħ jekk għandux ikun hemm set minimu ta' standards mhux paga minima iżda din tista' titqies bħala element potenzjali ta' set minimu ta' standards soċjali, iżda rridu kun hemm benefiċċju minimu għall-impjiegi li tista' tkun wieħed mill-elementi li nistgħu eh, nġestu fuq il-livell Ewropew. Din hija diskussjoni li naħseb irid ikollna hawnhekk. Li tmur lil hinn mill-kwistjoni tal-garanzija żgħażagħ. Wara diskussjoni li kellna fuq ir-rapport Steinruck, tkun preżenti wkoll f'din is sett bażiku ta' standards. Imbagħad fir-rigward il-benefiċċji għall-impjiegi tafu li din il-proposta tresqet missur Derpla u nittama li nistgħu nistiednu il-Kumitat nirridu naraw mas segretarjat jekk se nivvotaw fuq ir-rapport tiegħi forsi mhux se ikun possibbli iżda noqogħdu attenti ħafna din il-kwistjoni. Hija kwistjoni ewlenija għall kumitat tagħna. Naħseb importanti wkoll li jkollna għodda Ewropea. Biex bekk nkun nistgħu nidentifikaw u niddefinixxu x'inhuma l partijiet ta' solidarjetà li jeħtieġu li jkun hemm budget Ewropew għaż-żona euro għaliex dan ikun tip ta' benefiċċju minimu għall-impjiegi għal żona euro. Iżda dawn huma punti li rridu niddiskutu wkoll fir-rigward l-impatt fuq l-istrutturi ta' dialogu soċjali. Għaluli wkoll li din mhix waħda mill-isfidi ewlenina dialogu soċjali, iżda naħseb li huwa aspett li neħtieġu nħarsu mill-qrib lejh. Mbagħad it-tieni kapitlu li nipproponi li niddiskutu hija l-kwistjoni ta' qafas budgetarju integrat. Fil-fatt, dan it-titlu huwa kemm xejn ambigwu. Aħna għandna ngħidu li l-konsolidazzjoni ta' sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika għandha wkoll tqis l-impatt li dan ikollu fuq eh, sistemi ta' protezzjoni soċjali. Kif ukoll fuq il-potenzjal għad kattir tal-impigi. Jiena nħossa l li huwa importanti għalina li nisħu l-importanza tal-artiklu 9 il-fatt li dan mhux qed jintuża. Hemm ħafna nies għaqlin li qed jippruvaw irresqu każ dim il-Qorti tal-Ġustizzja fuq din għaliex mistax nifhem x'sens jagħmel li nagħmlu tfassil ta' dan l-artiklu fil-trattati jekk sa fejna fin qatt dan ma ntuża. Għalhekk, Naħseb li f'dan il-kuntest importanti li nqisu l-impatt soċjali ta' dawn il-miżuri fiskali li qed jittieħdu. Tafu li kien hemm ukoll bidla gradwali ta' tassazzjoni u tal-kapital li ma tantx tiffavorixxi l-ħolqien ta' impigi. Għalhekk din ix-xejra rridu nibdluha ta' taħt fuq u niġġilduha. biex il-kontra jkun hemm impjiegi. Irridu nirreferu wkoll għad diffikultajiet li qed jaffaċċaw l-Istati membri biex ifornu l-servizzi soċjali, nafu li hemm telf fitħul soċjali. U għalhekk f'dal kuntest importanti li l-Istati membri minn tal-inqas dawk ta' żona euro jkunu jistgħu jikkooperaw biex jiġġieldu l-evażjoni tat-taxxa. Din hija xi ħaġa li għandna nżommu f'moħħna fl-opinjoni tiegħi. Għaliex ovvjament dan ikollu impatt konsiderevoli. Imbagħad fuq l-integrazzjoni tal-politika ekonomika jiena nfakkar ir-rwol tal-pjanijiet nazzjonali tal-impigi li tittiġi mibawta bħala parti mill-Programm Nazzjonali għar-Riformi u fir-rapport ta' Cornelissen aħna sħaqna li l-Istati membri lanqas biss għadhom ma rrispettaw il-pjanijiet tal-impigi tagħhom il-programmi ta' riformi u għalhekk fl-opinjoni tagħna dan huwa inaċċettabbli. Rridu nfakru dan il-punt speċjalment meta nitkellmu dwar l-integrazzjoni tal-politika ekonomika. Aħna nisqu koll impenn għal libertà tal-moviment tal-ħaddiema, speċjalment fir-Romanija u l-Bulgarija, irridu nneħħu restrizzjonijiet li hemm, nitkellmu dwar ħtieġa li niġġieldu kontra il-dumping soċjali u nissuġġerixxu wkoll li jista' jkun hemm periklu fil-użu jew fl-abbuż, fl-użu ħażin jew l-abbuż tal-direttiva tal-posting of workers rridu naraw x'metodoloġija ser tintuża u kif ħan ikkonsultaw mal-Parlamenti Nazzjonali fir rigward semestru Europol. Dan irridu nidħlu iktar fid-dettall għalih rridu naħsbu dwar ir-rwol tas-soċjetà ċivili u l-imsieħba soċjali f'dan kollu. Rridu nagħtu ħarsa wkoll lejn kwistjoni imbagħad tal-sorveljanza tal-politiki nazzjonali kif ukoll ħtieġa li dan wassal għal tkattir tal-impigi. Irridu nitkellmu wkoll dwar l-importanza tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020 u nappellaw għall kummissjoni jiena nħoss li din importanti ħafna kull min jafni ser jgħid li din hija tipika li xjina sibsa, iżda rridu nappellaw għall kummissjoni biex tina mezz ta' paragun ta' x'qed jagħmlu l-Istati membri. Uħut minna, pereżempju qed jgħidu li nefqa ta' investiment titħalla barra mill-kontijiet tal-patt ta' stabilità. Mhux biżejjed li konna nefqa l-investiment iżda naħseb li jekk irridu nagħmlu monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-patt ta' stabilità u l-programmi nazzjonali ta' riformi, Irridu nkunu nafu x'inhi għan-nefqa tal-Istati membri fuq l-edukazzjoni, pereżempju, fuq is-saħħa, fuq l-infrastruttura. U naf li dan huwa xogħol diffiċli ħafna, iżda ma tantx għandna komparabilità fil-lodot li għandna min-naħa tal-Kummissjoni. U għalhekk ħadd ma jkun sorpriż li jisma' dan minn għandi. Li jiena ser nqajjem din il-kwistjoni għal darba oħra fl-aħħar u kemm kemm alludejna għal dan nitkellmu dwar ħtieġa li insaħħu l governanza u l-istrutturi ta' governanza speċjalment mal-kontrapartijiet soċjali biex bekk kwalinkwa tisħiħ ta' ekofin irrid jinkludu wkoll tisħiħ ta' dialogu bejn l-Ecofin u l-EPSCO għal dimensjoni soċjali. Għalek niskuza ruħi tal-li domt nitkellem fuq dan, iżda naħseb l-importanti li nitkellmu dwar is-sustanza fil prezentazzjoniet u għek provajt nagħmel. Issa Jidid Bauer. Grazzi signora President, nemmen li din l-opinjoni hija waħda komprensiva tas-sow u nemmen ukoll li huwa importanti li insemmaw leħinna f'dan il-proċess. Bid-diskors ta' Sur Van Rompuy is-sitwazzjoni nbidlet kemm xejn. Aħsbu dwar id-diskors ta' Sur Barroso tal-ġimgħa li għaddiet fi Strasburgu, pereżempju, li kien ta' xorta differenti, ta' kwalità differenti, għaliex huwa tkellem dwar il-modell soċjali u poġġi fuq l-istess livell fuq ir-regolament bankarju. Il-problemi finanzjarji mhumiex iktar importanti. Hekk fimt jien mid-diskors tiegħu il-kwistjonijiet finanzjarji u l-problemi finanzjarji mistax ikunu iktar importanti mill-problemi u l-kwistjonijiet soċjali dan għaliex hemm il-kriżi ekonomika u li tinbidel f'kriżi mbagħad soċjali. Fuq dan nixtieq inżid il-punt li se nsemmi. Jiena nemmen li għandna nippruvaw kemm jista' jkun li ikonna iż-żamma tal-impigi, nżommu kemm jista' jkun impigi fuq suq tax-xogħol, speċjalment taż-żgħażagħ. U dawn l-impigi rridu jkunu impigi sostenibbli għaliex inkella dawn l-impjiegi jibqgħu jintelf jibqgħu jinżammu biss jekk ikun hemm sussidji għalihom. Barra minn hekk irrid attenti fuq l-aspett fiskali għall-impjiegi. Din hija kwistjoni serja ħafna u l-pis tat-taxxa irrid ikun trasferit lejn il-konsum it-taxxi fuq il-konsum, per eżempju. Jekk fimt il-President sow, hi kienet qed titkellem dwar sussidju Ewropew waħdini iżda meta nerġa' ndur lura l-eżempju ta' Ċipru, il-paga minima f'Ċipru hija iktar olja ol mill-medja tal-pagi, mal paga medja ta' pajjiżi. U għalhekk nistgħu noħorġu b'livell uniformi iżda dan irid ikun irrappreżentat mill-minimu totali, ma rridux nistabilixxu livelli jkunu għoli wisq. Għaliex inkella jekk dan nagħmluh inkunu qed eh, nagħmlu l-kontra, kollox jiswinna kontra flok ta' sibi jew ta' ġid. Fuq il-punt 3.12 il-President tisħaq fuq ħtieġa li niġġieldu kontra d-dumping soċjali. Dan nista' naqbel miegħu iżda min-naħa l-oħra dan ma jistax ikollu impatt negattiv fuq il-kompetizzjoni ekonomika. Forsi nistgħu nibdew naħsbu dwar modi kif nistgħu nelaboraw kooperazzjoni aħjar bejn l-ispetturi tal-impigi għaliex id-dumping soċjali mhux bilfors huwa marbut biss mal kollokazzjoni tal-ħaddiema jiena lest naqsam l-esperjenza tiegħi magħkom fir-rigward il-kollokazzjoni ta' ħaddiema minn pajjiżi meta jiġu kollokati pereżempju fl-Lussemburgu fejn ikunu qed jaqalgħu tajjeb meta mqabbla mal-paga medja, iżda mhux dejjem hija s-sitwazzjoni fuq il-post. Imbagħad għandi mistoqsija oħra fuq il-xogħol li għaddej nara li l-iskadenza l-emendi hija nhar it tnejn 24 tax-xahar. Din hija skadenza stretta ħafna. Walek nistgħu nestendu l-iskadenza minn tal-inqas ġurnata jew tnejn? Elnök asszony, hogy nem leszünk itt eh, a Workers Group kihelyező nafu li misser ikunu hawnhekk ħajkun hemm laqgħa tal-grupp eh, ta' ħaddiema fi Franza u għalhekk misser ikun ħin biżejjed biex irresqu l-emendi għal dan ir-rapport daqshekk importanti. Grazzi. Mux ehm, Serkas. L-Onorevoli Serkas. Grazzi, President. Fil-qosor, għaliex ħafna mill-affarijiet li konsernajt intqalu deġa? minn għandkom, jew minn għandek jew mis Sunjura Bauer. Naħseb li fis sitwazzjoni politika nafu li għanna opportunità bil-prezentazzjoni ta' roadmap minn Van Rompuy. Naħseb li din hija xaqżar ta' tama fir-rigward is-sur Van Rompuy li għanna naħtfu u li rridu impoġġu fiċ-ċentru tal-aġenda tagħna ta' Unjoni Ewropea ta' mm, modernizzata. Naħseb li dimensjoni soċjali għandha rwol importanti x'jaqdi. Nifmu għadin, nafu li madwar id-dimensjoni politika l-Unjoni Monetarja fija nfusa waslitna f'ħafna oqsma u territorji diffiċli, u għalhekk li għandna bżonn huwa pjattaforma ta' Unjoni Ekonomika U barra minn hekk għandna bżonn ukoll xi tip ta' pjattaforma fiskali u budgetarja, għandna bżonn Unjoni Bankarja. Għandna bżonn pilastru ġdid ta' solvenza demokratika u kredibilità l-Unjoni Ewropea. Iżda ċittadini mhux qed jifhmu eżattament li għandna bżonn il-ħames pjattaforma, l-ħames pilastru fejn aħna nkatru il-politiki tal-impigi u l-politiki ta' xogħol għaliex dan huwa importanti biex bekk ikonna binja tas-sow kostruttiva. Għalhekk nirringrazzjak Sinjura President tal-li weġibt taqsek malajr u tajtna din l-opportunità biex nibatu din l-opinjoni malajr kemm jista' jkun. Kif kont qed ngħid, irridu nirreaġixxu malajra ċirkostanzi iżda ma jfissirx li ma kenniex biżejjed analiżi ta' dak li qed nissugraw hawnhekk u dan li ktibt hawnhekk Din l-opinjoni jistabilixxi dak li għandna bżonn niksbu li ġifiri huwa qafas ta' politika soċjali u ekonomika u ta' impjiegi bl-istess mod li għandna koordinazzjoni bankarja jew fiskali u finanzjarja. L-istess japplika għal rapport ta' Sur Van Rompuy meta jitkellem dwar ir-riforma fuq trattati. Diffiċli li niksbu dan kollu u ser ikun diffiċli kol ma jmur, speċjalment tal-leġiżlazzjoni primarja. Numru ta' okkażjonijiet f'dan il-Kumitat sħaqna fuq l-isbilanċ li hemm bejn il-progress għall binja ta' Unjoni Ekonomika u l-binja ta' Unjoni Soċjali, xaħġa li xi kultant mhux biss tkun injorata imma saħansitra mxekla. Walek naħseb li wasal iż-żmien biex il-mudell soċjali Ewropew ikun fuq l-istess livell bħal l-integrazzjoni fir-rigward l-Unjoni Bankarja u l-koordinazzjoni budgetarja, l-koordinazzjoni ekonomika, eccetera. Għalhekk, forsi qed nkunu utopiċi hawnhekk imma mingħajr din t eh, tnedija ta' viżjoni utopika mhux se nixbu dak li rridu. Ma nafx jekk nistax irressa emenda fuq dan li għad iżda xi ħaġa qrib is-soċjalisti jiġifieri li għandna infakru mhux biss li s-sur Van Rompo taħalli barra din id-dimensjoni soċjali iżda xi ħaġa oħra li ħarġet mid-dibattitu tal-ġimgħa li għaddiet. Jiġifieri li fl-Ewropa bħalissa mhux biss għandna kriżi ekonomika u soċjali iżda dejjin minn kriżi politika enormi u mhux ser insolvu l-kriżi ekonomika jekk ma nsolvux il-kriżi politika li hemm bħalissa fl-Ewropa li qed tkisser il-rabtiet ta' solidarjetà li aħna rridu naraw fl-Ewropa u l-ħtieġa li ċittadini kollhom tagħmal ġejjieni u fiduċja fit-tmexxija tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk dan kollu rridu nitraduġuh u nsarfuh f'xi ħaġa li nixtieq niproponi. Irridu ngħidu li hemm xkiel tal-patt ta' tkabbir wara l-tieni gwerra dinija li sawret fuq fuq l-Unjoni Ewropea. Rridu nsibu mod kif nistgħu niġbru flimkien l-interessi leġittimi ta' kull parti tal-industrija, l-ħaddiema minn ħaddem, dawk li jieħdu sehem fis-soċjetà, stati ċentrali, stati periferali, periferiċi, dawn kollha importanti għaliex il-pedamenti li fuq hija sejsa l-Unjoni Ewropea qegħdin jisfaxxaw Dan importanti mhux biss l impjiegi iżda anke l-politika ekonomika, politika fiskali u l-politika demokratika biex dawn ikun jistgħu jaħdmu. Għalhekk, Sinjura President, naħseb li rridu nisqu dan kollu, ovvjament irridu nitkellmu wkoll dwar l-impjiegi, l politika makroekonomika, dwar in nuqasijiet li hemm jew l-elementi niqsin fir-rapport ta' Van Rompuy, iżda rridu nfakru wkoll li l-kawża bażika l ruq tal- problemi li għaddejn minnhom bħalissa huwa li l-patt soċjali tkisser. Il-missirijiet tal-Unjoni Ewropea rridu proġett tal-ċittadini Ewropej u mhux biss tal-istati. Si eski li għad d'autres d'intervention? Mela, għaw xaħat jħor li xtiq jitkellem? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la commission qui souhaite intervenir Għaw li xti jitkellem, jew jitkellem fissam il-komissjoni. Ba, grazzi ta' sessjon president, fissam il-komissjoni nishtiq. Nilqa l-opinjoni kif ukoll la bozza dan ir rapport li għadna kif rajna aħna fl-Ewropa l-kull kemm aħna naħdmu fuq eh, din dan il-an dan il ambizzjuż tal l-Unjoni Ekonomika u Monetarja nafu li ma' riski u fil-fatt diffiċli ħafna biex naraw x'inhuma ma' il- ħtiġijiet fuq il-medda qasira u medda medja ta' żmien. U għalhekk dan il-kuntest huwa ferm importanti li nevitaw li jkun hemm ċertu imblokki jew ċertu diffikultajiet ma xiex l ukoll, però nixtieq nerġa' nirrepeti dak li qal is-Sur Barroso il-ġimgħa li għaddiet fuq il-mudell ekonomiku soċjali li ju anki ta' hawnhekk li il-modell soċjali huwa importanti daqs il-banek. U jiena nista' nbidel kemm xejn mill-lingwaġġ hawnhekk, il-banek iridu jaqdu lis-soċjetà. Ta' bilħaq dan din kienet l-opinjoni, l-perspettiva tal-Kommissjoni u dakollu kollu li sar minnaħa tal-Kommissjoni f'dawn l-aħħar snin sabiex bekk intejbu it-tmexxija ekonomika għandu dan lan tiegħu aħħari. Jiġifier biex isaħħaħ u itejjeb itkabbiru anki l-impjik u anki l-modell soċjali Ewropew dan u badubju element ta' kompetitività Ewropea Jina u kol nishtiq nisħaq u najt li jahna naqsmu l-istess ħsib li kwistjonijiet bħal l-istisħiħ tal-mobilità tax-xogħol u relevanza tal-portabilità tal-titolamenti tal-pensjonijiet huma parti importanti biex wieħed ikun jista' jimxi l qudiem Aħna bħalissa f'dan l istadju jista' jkollna kemm xej perspettivi differenti ta' kif is-semestru Ewropew huwa organizzat u kif ġi diskuss anki il-kwissin tal-kodeċiżjoni kif ġi diskuss bejnek u bejn President Olli Ren il-Komissarju Olli Ren ma nafx jekk dan huwiex possibbli taħt trattat preżenti. Pero dinja xi ħaġa li aħna qegħdin naraw, il-Kummissjoni wkoll repetit kemm il-darba li f'dan il-proċess diffiċli biex nimxu l-qudiem għandna bżonn il-Parlament Ewropew biex jipprovdilna U kol kontabilità, responsabilità u daħi kun neċessar fuq il-vel Ewropew, grazzi. Tista' tgħidilna kemm xejn iktar jiena għad moċċar ċar kif il-Parlament Ewropew jixtieq jindirizza din il-kwistjoni. Jiena nixtieq nħejja l-diskussjoni li ser jkun hemm fis-summit hija kwistjoni li għajja mill-Sur Barroso fl-State of the Union qed iħejjiru eh, ħejju kol għas-suċessur li ġej waraħ li jrid jagħmel tajb għal dawk ir-riformi li ser isiru, jrid inkun naf ukoll kif il-Kunsil tal-Ekofin ħaj biex f'dan id-dibattitu, kemm intom lesti, kemm intom imħejjija, kif qed tippreparaw fil-Kummissjoni, tres u fuq il-mejda għal dak id-dibattitu u mill-perspettiva ta' DG Impjek, ovvjament dan importanti għaliex xek intom Eh, tinformawna kemm xejn ser ikun se tkun is-sustanza ta' dan ta' din il-laqa li na tkun utli ħafna. Eh, I'm afraid that I cannot speak. Jina ovvjament ma s-sax nitkellem fisem DG Impik għax jiena ġej minn DG Ekfin. U allura dak li nista' ngħid u li aħna impenjati fi diskussjonijiet bilaterali Il-President ukoll impenjat f'diskussjonijiet mal president tal-Kunsill Ewropew, tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-Eurogroup biex iħejju wkoll dan ir-rapport. X'aktarx huwa wis kmini għalina biex nidħlu f'punti konkreti. Issa fuq l-agenda issa l-Kummissjoni diġà niżlet numru ta' proposti u anki l-vizjoni għall-Unjoni Bankarja, ġifri għanna proposti konkreti rigward il-mekanizmu ta' supervizur wahdini li fil-kuntest tal-krizi u anki id-deċizjoni mill-Kunsill Ewropew biex jieħu azzjoni u anki jaqtaw il konnessjoni li teżisti bejn il-kwistjonijiet sovrani u l-banek u anki nimlew ċertu xquq li jeżistu bħalissa f'din il-kriżi, l-Unjoni Bankarja mhijiex wkoll fuq l-element ta' supervizur waħdieni. Iva, nista nifem li, ovvjament, inti minti involut personalment, pero nista nifem għalfejn ti tixtieq tmexxi din il-kwistjoni, pero tgħidlix li l-DG impjek manda xiex jaqsam ma DG jekfin, intom tridu t-koordinaw bejnietkom, għax m'hemmx għalfejn Mr. Barroso jiġi hawnhekk jitkellem fuq il-mudell soċjali meta mbagħad id-DG Ekfin biss jgħidilna x'ser jitpoġġa fuq il-mejda. Grazzi tassew, iva jina xtaqt eh, nkompli namel mistoqsija wara dak li għattinti meta aħna din nistennew li naraw il-kummissarju Andor fil-kumitat u forsi din hija kwistjoni li aħna nkun nistgħu nkopru ndiskutu fil-qata tal-koordinaturi dwar dawn il daw it-tip ta' kuntatti li jista' jkollna. Euh, non, de toute façon, on a prévu de voir euh, le, le commissaire à, à Strasbourg xorta waħda aħna ser ikollna lill kummissarju fi Strasburgu ħajkonna laqa miftuħa laqa miftuħa tal-koordinaturi Warek nix nirringrazzjakom, nirringrazzjakom il-koll, dawk kollha li tkellmu u parteċipaw. Jina naf li d-dati ta' skadenza huma verament ristretti, pero il-Parlament Ewropew eh, poġġi xi ħaġa li jkun diġà ġiet adottata jkun hemm votazzjonijiet fi żmien dati ta' skadenza, għandna data ta' skadenza u din id-data hija Diċembru. U il-Kumitat Ekonomiku Monetarju ma jistgħux jqalbu l-kalendarju tagħhom u ma din jaħdmu biss bl-Ingliż sabiex bekk ikunu jistgħu jivvataw fi 15 ta' Ottubru. Ma naħsibx li aħna nistaw inneħu jew nipposponu l-vot tagħna. Forsi jista' jkollna sur de plan fi 8 Ottubru ma nafx hekk dan ħajkun tajnuna, però tkun ħaġa tajba li jekk matul dan iż-żmien ikollna l-opportunità li niltaqgħu. U nissuġġerixxi għalhekk li nipposponu mill-24 għal 25 Settembru sabiex bekk aħna jkollna ċans nindirizzaw l-emendi tagħkom. Nistax nagħtikom aktar informazzjoni, nistax ngħidilkom iktar għaliex aħna għandna bżonn l-abbozzi ta' kompromess. U dan nimmaġina li ser ikun madwar it-tieni ta' Ottubru. Ġifri verament għandna dati ta' skadenti stretti. Dak li nsejt ninformakom dwaru eh, fil-bidu, hemm xi affarijiet li xi ngħidilkom, Dak li nixtiequ nikkontribwixxu fil-Kumitat Ekonomiku Monetarju u li naraw x'nistgħu nagħmlu taħt it-trattat kif inhu preżentament. U ġifiri dan imur li lin minn artiklu 9. Umbat fejn ħossu li waxxira ikollna modifika ta' trattat. Minix daqshekk entużjasta dwar dan kollu, però id-dibattitu ta' Diċembru ser tkun eżattament dwar dan x'tista' jsir taħt it-trattati preżenti jew bliema mod it-trattati jistgħu jinbidlu. Jiena naħseb li wħud minnkom raw il-President tal-Parlament eh, li fassa l-gruppi ta' kuntatti ma' l-erba presidenti sabiex jirrappreżentaw il-Parlament Ewropew ġifri fl-isfond ta' dawn l-standing committees. Pero nishtiq informakom dwar dan aktar la darba jkolli aktar informazzjoni fidejja. Jekk insir naf xi ħaġa oħra kif dan ħaj jkollu impatt fuq ix-xogħol tagħna jekk mawx xejn aktar xi ngħidu mela id-data ta' skadenza l-amendi bl-Ingliż, bl-Ingliż biss, ħajkunu fil-25 ta' Settembru sa' nofsinhar se nħarsu li l-kompromessi fit-8 ta' Ottubru. Jiġifieri mhux ser inkunu nistgħu nagħmlu distinzjoni bejn l-amendi u l-amendi ta' kompromess se niddiskutu fuq 8 ta' Ottubru nidvutaw fid-9 ta' Ottubru. Mbagħad ser nittamaw li il-Komitat Ekonomiku Monetari jihdu dak li nkunu votajna eh, jihdu in konsiderazzjoni. Naddu għal punt 23 issa u issa il-kelma lill-Onorevoli Serka hawnhekk għandna eh, rapport ta' inizjattiva propja, informazzjoni l ħaddiema u konsultazzjoni tal ħaddima anticipazzjoni u ġestjoni ta' ristrutturazzjoni. Għandna 78 amenda. Le, tajti President, mhux 78 amenda. 418 il-amenda. Grazzi tassil, Signor President. Iva, hemm 418 il-amenda. Jien ma rajtomx kollha, però din ovvjament napprezza il-kumplessità ta' dan is-suġġett u jirrifletti wkoll l-importanza ta' din il-kwistjoni. U l-kollegi kollha li ħarsu u parteċipaw li dan ir-rapport jafu x'inhi l-komplessità ta' dan ir-rapport ta' inizjattiva propja u anki l-importanza tiegħu. Aħna kellna kuntatt ma' esperti u networks dawn l-aħħar xhur li f'dawn l-aħħar xar snin ukoll kienet jakkompanjaw l kunsill u l-Kummissjoni l-Istati Membri biex jippruvaw jindirizzaw din il-problema tant serja ta' x'nistgħu nagħmlu u x'istrumenti nistgħu noħolqu. Sabiex bekk inkun nistgħu nelbu l-isfidi tal-istrutturar, il-bidli teknoloġiċi, il-globalizzazzjoni, rridu niprevjenu dawn il-fenomeni kollha li jista' iwislu għal ħruġ ta' ħafna industrijaj mill-Ewropa u, bekk ikkissru it-tessut tar-reġjuni tagħna kostruzzjoni ta' reġjuni li imbnew u kontribwew ukoll għal eh, individwi li kibru fl-Ewropa. Għalhekk għana mardux naraw dawn is-setturi jħorġu mill-Ewropa jew inkella itelfu it-tessut industrijali Ewropew. Aħna diġà tlifna 10% mill-industrija u anki il- li tal-ħaddim, aħna mardux induru kol eh, settur jew servizzi bankarji jew inkera turizmu, aħna ġifiri rridu namlu xaħġa dwar daw ix-xerit li qegħdin naraw. U r rapport qed jipprova joffri soluzzjonijiet għal problema li tmur wisq lilin mill-frontieri tan nazzjonijiet tagħna. Aħna l-kol affettwati u ħut qed jiġu affettwati issa fil-waqt li oħrajn aktar il qudiem però il-ċifri ta' l-impjieg u l-ċifri tal-qat ukoll juru is-sitwazzjoni preżenti il-Ġermanja u r-Renju Unit ukoll qegħdin jaraw telf tampik impjieg dawn l-oqsma. U ġifiri din miex dan mhux periklu biss għal ċertu reġjuni ma għall-Ewropa kollha kemm hi, sfida sħiħa għall ewropa hemm ukoll kwistjonijiet u konsegwenzi soċjali u anki kwistjoni strateġiċi li qegħdin jiġu perikolati x'rwol iridu naqdu f'din fil tan-nazzjonanijiet għalhekk hemm 418 l-amenda u nittamil dawn l-amendi se jikkontribwixxu biex itejbu ir-rapport. Matul ix-xhur kif għattilkom jiena żammejt kuntatt ma' l-esperti flimkien mal-Kummissjoni, kummissjarji differenti wkoll mal-President tal-Kummissjoni innifsu u wkoll kelli kuntatt mal-President u l-Uffiċċju tal-Kunsill, msieħba soċjali, għalkemm id-dialogu mal Business Europe kien ferm diffiċli kolli ngħid għaliex qabel ma tkellimt magħhom u ma kienu diġà ħarġu bl-istrateġija tagħhom li, li, kienet biex itejbu dan ir-rapport b'xi mod jew ieħor jew inkella jamendaw u ma ppruvaw mill-bidunet eh, jridu e, li dan ir-rapport laqas biss ifetx. Laqas biss jitfaċċa. Għax aħna wara kollox għandna strumenti fi dan il-Parlament biex il-Parlament ikun attiv dan il qasam Jiena kelli ukoll esperjenzi ma' numru ta' aġenziji u bħal riżultat ta' dan jiena fassalt numru ta' emendi li qed jippruvaw jikkjarifikaw dak li qed nipprova nikseb f'dan ir-rapport li fil-fatt jiena nittama li wasal l-akbar possibiltajiet ta' kompromess mal-kollegi u anke qed nipprova nispjega ħajgħonna laqqa ma' Shadow Rapporters u koll nar l-erba u il-pjan tal-vot kien ser jisir fid 10 ta' ottubru, pero issa apparentament mhux se jsir dan il-vot fid 10 ta' ottubru. Għalhekk aħna noħorġu b'dokument li ser jirrappreżenta valur miżjud u li se jħares ukoll lejn il-fatti. Il-fatti ta' x'tista' Eh, sarraf eh, inizjattiva Ewropea f'dan il-qasam. Irridu nħarsu wkoll li atti leġislattivi u dawk li mhumiex leġislattivi. Dan huwa rapport li aħna nħossu li se jkun disponibbli x-xahar li ġej u jiġi ppreżentat fid-9 ta' Ottubru, id-data fejn aħna meta aħna xtaqna eh, naddotaw dan ir-rapport. Allura rridu nħidu ħin biex nalvalwaw dan ir-rapport li huwa riżultat ta' tliet universitajiet u l-esperjenza kollha tal-Ewropa biex tantiċipa l-bidla, tindirizza l-bidla u anki il-ristrutturar, il-affarijiet żejda li hemm u għalhekk aħna naħseb li dan ir-rapport jkun ħanati input tajb ħafna fih dan l-Ewropa. Hemm żewġ punti fil żewġ partijiet fir-rapport hemm waħda rikkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni li tirrappreżenta wkoll anki problema problemi u ġella darba nsolvu l-problema ta' xajkunu l-att legali aħna nimplementaw daw rekomandazzjoni. Tal-ura rridu naħmu fuq dak li għandu jisir. Dan għaliex aħna ma nistawx naqblu fuq dak li rrid sissir sakemm ma jkunx hemm direttiva jew jekk għandix tkun soft law jew tip ta' eh, imġiba, irridu nimxu fuq ir-rekomandazzjonijiet dik kienet l-idea tiegħi. Irridu naraw xi jista' jsir sabiex ikollna aktar ristruttura responsabbli fl-Ewropa mingħajr ma niddeċidu li f'dan l-istadju kif dan kollu ser implementat, x'tip ta' forma legali ser jieħu da kollu. Umbat wara li nkunu diskutejna l-kontent, il-kontenut aħna nistgħu ndiskutu l-bażi legali, Jrid ikollna qatt bażiku legali. Naħseb li għandha tkun eh, direttiva, għandha tkun vinkolanti, għaliex id-direzzjonijiet l-oħra kollha provvajnijhom u eżaminajnijhom. u bid-direzzjoni li ħadna sissa b'rekomandazzjoni mhux vinkolanti, ċertu eh, individwi qed jieħdu qed jagħmlu ħafna xogħol fil-waqt li oħrajn ma jagħmlu xejn. Allura hemm daw id-diskrepanzi u dawn jindikaw li aħna fl-Ewropa mhux qed nippruvaw mhux qed nindirizzaw il-kwistjoni ta' ristrutturali transnazzjonali u għalhekk jista' jkun hemm approċċi differenti fuq livell nazzjonali, ġifieri għandna approċċ frammentat U għalhekk importanti li konna direttiva anki jekk direttiva li issir jew tfassal eh, standards baxxi jew tal-livelli baxxi li tinvolvi il-ċertu individwi, pero dawn l-lini gwida għandhom ikun ħafna iktar minn dawk li kienu f'dawn l-aħħar xar snin. Fl-opinjoni tiegħi mhux biżejt li mmorru fil-puntatlu għall-ewwel Green Paper ta' xar snin iru, ma naħsibx li rridu nqogħdu eh, ninventaw xi ħaġa ġdida. Irridu nqisu dak li għamilna f'dawn l-aħħar xar snin, però rridu nibnu fuqu għax ma kienx biżejjed biex ovvjament iwieġeb u jagħmel tabel dak li qed jiġi fis-suq. Mela jiena ser ngħidilkom il-kwistjonijiet prinċipali li jiena inħoss li għandhom jitqgħu hemm fir-rapport. U nħalli l-kommenti tal-amendi tal-gruppi għal okkażjoni oħra. Ir-rapport tiegħi wassal għal erba' punti ta' tħassib u jina ser provajt inwieġa pal dan it-tħassib il-fatressat 20 amenda. Fil-fattu importanti li nkunu konċiżi. U dan wassal biex fil-fatt eh, ma konċ ċar bizzejiet, ma stajċ nispiega ruħi fittu bizzejiet. Allura, l-amendi tiegħi qegħdin hemmhekk sabiex jispjegaw u anki jitaffu tħassib li fil-fatt eh, tfaċċaw. L-ewwel qabel kollox fuq l-ambitu kif tafu Jiena kont qed niproponi ambitu limitat rigward il-numru ta' kumpaniji li huma kbar dak li hu uh, pro lease ġifiri ta' 2 per eżempju aħna tnajdu il-numru ta' ħaddima li kumpanija tħaddim. Pero uħu ta' jgħidu li mux għet inkopri bizzejt ta' sammis jew jew numru ta' irrid ikun hemm numru ta' impjegati, limitu ta' impjegati fil kumpanija, però jiena xtaqt niddiskutija din. Qed nippruvaw infasslu standards minwi għall-Unjoni Ewropea u amenda 136 tajt li hemmhekk hemm limitu massimu li jista' jitnaqqas fuq livell nazzjonali minn livell nazzjonali jew ftehim kollettiv, però m'hemm xejn qed jipprevjeni din it-tip ta' limitu massimu ta' 500 impjega dan il-livell jista' jitnaqqas skont id-diskrezzjoni tal-istati membri jew msiba soċjali. Tassib ieħor rigward l-ambitu għandu x'jaqsam mal-fatt li ma kien hemm l-ebda kelma waħda ma kienx hemm kelma waħda fir-rapport tiegħi rigward ir-realtà tal-biża li qed ngħixu fiha li hemm ristrutturar fil-settur privat hemm ukoll il-ristrutturar fis-settur pubbliku. Ovvjament, hemm il-kwistjonijiet tal-istrutturar tas-settur pubbliku, però hemm xquq ukoll jeżisti xquq fis-settur pubbliku hemm kumpaniji, banijiet kummerċjali li ġew strutturati u m'hemm l-ebda raġuni għalfejn u m'għandhom jitħallew barra minn approċċ possibbli Ewropew għal din il-problema. u mbagħad punt ieħor li tqajjem jew tassib li tqajjem min-naħa tal-esperti il-fatt li hemm aktar minn seba' direttivi Ewropew li qed jindirizzaw il-kwistjonijiet mod frammentat dwar eh, dawn it-tip ta' ristrutturazzjoni, eh, fil-fatt anke kien hemm tħassib minħata trade unions li ċertu garanziji motija lilhom mid-direttiva ta' informazzjoni jew direttivi oħrajn jistaw jiġu imminati minn daw il-livelli minimi ta' direttiva, allura jina għamilt u kol amenda fej sħat li l-konsultazzjoni, id-direttiva ta' konsultazzjoni u ta' amministrazzjoni u direttivi oħrajn mumiex ħajkunu affettwati, unek qed nagħmel referenza għal dawn id-direttivi li semmej daw seba direttivi. Però barra minnek li l-in li li li minnek hemm ukoll leġizlazzjoni nazzjonali li għandhom xi jasmu ma' informazzjoni u konsultazzjoni tal-ħaddiema u hemm il-leġiżlazzjoni Ewropea wkoll. Iġifri, etnaj daw mux ħajkun affettwati, l-unjoni għaw trade unions huma wkoll il-konċernati li qed isir tentattiv biex jitfasslu li standards minimi f'dan l-apport inizjattiva li jistaw ma jkunux titjib ta' livell li jeżisti. Allura jiena f'ammenda oħra sħaqt li lebda minn dawn ser imorru li li jgħatu l-possibilità li kollom eh, leġislazzjoni favorevoli u nekket nitkellem ovvjament fuq l istati membri rispett għal leġislazzjoni nazzjonali u anki il-libertà għal tim kollettiv. kollettiv. Mela, premessa numru 47, hawnhekk għandna direttiva fuq rekwiżiti minimi. U hawnhekk qed nippruvaw naraw li ma jkunx hemm protezzjoni, jkun hemm livell minimu ta' protezzjoni u 152 din l-amenda tisħaq mill-ġdid li il-dispożizzjonijiet nazzjonali li huma aħjar m'għandhom xi minati. Amenda 18 Hawnhekk qed niċċara li m'għandi l-ebda intenzjoni li noħloq problemi għan negozji jew inkella leġiżlazzjoni nazzjonali, aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar kif dan kollha tisiru għal finu xira. Barra minnek, hemm amendi oħra fejn jiena wkoll weġibt il-tħassib tal-istati membri li fejn għandhom leġizlazzjoni nazzjonali diġà eżistenti u nirrispettaw il leġizlazzjoni tagħhom, però naraw x'inhu eh, madux jott illum il-ġurnata. Mbagħad amenda 312 jina sħaqt li din il-leġiżlazzjoni nazzjonali għandha tiġi rispettata. Issa l-konfidenzjalità din taqa' taħt definizzjoni nazzjonali ta' konfidenzjalità ġibri tal-istati membri u l-partijiet interessati, ma l-istati membri u l-partijiet interessati li definisġu l-termini ta' konfidenzjalità. Mela, erba mendi oħra. Sono emenda che tratta di incontrare un equilibrio. Fl-ispirtu dak li qed nipprova nagħmel emendi li jippruvaw isibu bilanċ. Kif kont qed ngħid li President ta' Business Europe aħna qegħdin nippruvaw nindirizzaw dak li aħna nfissru bi fless sigurtà Fl-Ewropa il-parti ta' marbuta mal-flessibilità li qegħdin niksbu mhux dik marbuta mas sigurta jekk nistgħu nsibu il-bilanċ bejn flessibilità u sigurtà naraw illi fl-sigurtà ikun kunċett f-84 jiena sħaqt illi li ristrutturar għandu jsir b'tali mod illi ittejjeb il-kompetittività tan-negozji fuq medda twila ta' żmien. U għalhekk qed nitolbu biex huma juru ċertu flessibilità mill-fistess waqt dawk il-ħaddiema li jitilfu l-post ta' xogħol tagħhom għandhom dritt għat taħriġ għandhom dritt għal appoġġ. Anke jekk kif ngħidu f'emenda 93 il-ħaddiema ser ikollhom id-dmir illi jaċċettaw it-taħriġ li jkun offert mill-kumpanija se jkollhom dan l-obbligu li jaċċettaw dan it-taħriġ. Għalhekk huwa importanti illi dan il-ħaddiema jifmuh huma talbu ġustifikazzjoni ċara għal kull operazzjoni ta' ristrutturar. Fuq livell Ewropew aħna m'għandniex sistema valida ta' informazzjoni dwar il-ristrutturar. il ristrutturar U xin ngħidu dwar id diskussjoni? Jien nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi l-aħħar MND jinsabu hemmhekk biex aħna jkollna sistema Ewropea ta' skala. Jiena naf illi dan huwa l-aħħar punt fuq l-aġenda imma dan jaffettwa miljuni ta' ċittadini u għalek huwa punt importanti. Grazzi tassew. Għandek tgħidha kollu li tixtieq tgħid dwar ir-rapport. Imma kollu ħrajn irridu jitkellmu fadalek f'ħames minuti, Sinjura Lope Fontanie. Biex ngħidilkom il-verità jiena mhux ser nibda niddiskuti l-emendi għaliex naħseb illi din tkun xi ħaġa tas-sew prematura. Aħna kif qal Alejandro Serkas irridu niltaqgħu dan huwa rapport komplikat U għalhekk ser ikun importanti illi aħna jirnexxinna nilħqu ftejim dwaru. Ovvjament jiena kuntentissima illi aħna kellna dan il-posponiment u għalhekk għandna sa Novembru biex naqblu dwar emendi ta' kompromess aħna għanna l-istess interessi bħall oħrajn aħna l-kol irridu niddefendu il-kumpaniji Ewropej, aħna ma rridux illi konna l-kumpaniji li jmorru band oħra jmorru li l-in mill-Ewropa, iżda xorta waħda is-sitwazzjoni irridu nanalizzawa. Irridu nemendu dan ir-rapport. Għanna xi mistoqsijiet dwar jekk kunx aktar xira illi aħna jkollna direttiva jew xi tip ta' qatt legali ieħor u forsi ximkien xi ħaġa bejn rakkomandazzjoni u direttiva, forsi di tkun l-aħjar alternattiva. Irridu naraw fejn tinsab il-maġġoranza. Jekk il-persuni li huma kontra direttiva u ser jirnexilhom isibu ftehim. Xi ħaġa ser neħtieġu, ser neħtieġu wkoll xi standards minimi għal pajjiżi kollha iżda għal darb'oħra huwa diffiċli ħafna li niksbuhom dawn l-standards minimi għaliex f'kull stat membru hemm standards differenti illi japplikaw u aħna rridu nippruvaw niżguraw illi għall-inqas ikollna l-istess regoli, l-istess regoli minimi li japplikaw kull imkien. Nista' nifhem nista' nara li Alejandro ħadem qatih hawnhekk dwar dan u bħala l persuna responsabbli minn dan is-suġġett fil-grupp ta' soċjalisti jiena nixtieq ngħidlu illi tistgħu isserħu fil-kooperazzjoni tagħna lan tagħna huwa li niksbu ftehim biex dan ikunu nistgħu nadottaw għaliex ser tkun xi ħaġa tassew importanti jiena ninsab disponibbli għad diskussjonijiet għad dibattiti mal-bqija tax-shadows u ejjew nippruvaw nilħu ftehim naraw fejn nistgħu nilħu dan il-ftehim għaliex huwa importanti jiena wkoll xtaqt nifraħlek għaliex jiena naf illi ir-rapporter qed jaħdem ħafna hawnhekk u tabilħa irrit irid illi jilħaq ftejjim ma' kulħadd. Grazzi. L-Onorevoli Kazzin, President, Rapporter, kollegi, huwa diffiċli illi ma nirrispettawx intenzjonijiet onesti illi jinsabu wara dan ir-rapport. Dan huwa motivat minn viżjoni ċara ħafna. Aħna għandna l-istess intenzjoni illi namlu il-ristrutturar li dan ir-struttura jimxi ħarir kemm jista' jkun, iżda aħna ma naqblux mal-mezzi li intom li bijom intom tixtiequ tilħqu dan, hemm differenzi bejnietna fil-mod ta' kif aħna nħarsu lejn l-intrapriżi ristrutturar dan tal-aħħar. Aħna naraw bħala proċess ta' negozju illi għandu lan li għamil negozju aktar ta' profitt u kol jaġustu ma' ċirkostanzi ekonomiċi. Fil-rapport u ma' spiss l-intraprizi li nqisu bħala xi ħaġa li aħna neħdu ovja. Ħafna paragrafi qegħdin jitolbu mill-kumpaniji miżuri ovvi illi huma fl-interess tagħhom ukoll. Iżda jistgħu eh, jirrovinawhom fuq medda qasira ta' żmien minħabba il-livell ħaqoli ħafna taqat fl-istati membri, aħna ma nistawx biss naraw il-postijiet ta' xogħol ta' kwalità fuq medda twila ta' żmien. Ħafna persuni bħalissa qegħdin ifittxu kull tip ta' impjieg u ma jinsabux f'pożizzjoni illi joqogħdu jaslu bel impjieg u ieħor lanqas aħna. Kull kumpanija li tagħmel profit ser ikollha l-mezzi illi tiżgura proċess ta' ristrutturar li jimxu ħarir mingħajr telf ta' postijiet ta' xogħol, intrapriza bi flus ta' flus kontanti suffiċenti u bilanċ tajjeb ser tkun tista' tipprovdi taħriġ l-impjegati biex huma jibqgħu meħtieġa għal proġetti tal-ġejjieni. Aħna neħtieġu approċċ aktar flessibbli u għalhekk il-pożizzjoni ta' tluq tagħna hija li ħafna mir-rakkomandazzjonijiet f'dan ir-rapport jistgħu ikunu ta' gwida bħala l-aħjar prassi imma ma nistawx nitolbuhom minnant dawk li jinsabu fraġli bħalissa aħna ser nappoġġaw kull tip ta' miżuri biex nħarsu l ħaddiema u ser niżguraw li l-kumpaniji wkoll ser ikunu ippreparati hawnhekk. Fl-istess waqt aħna ser nippruvaw nibbilanċaw ir-riżultat aħħari biex dan ma jkunx tapis għall kumpaniji Ewropej Dan huwa dannu sekundarju illi aħna ma nistawx nħallu isir bħalissa. Aħna fassanna ħafna emendi bħal gruppi l-oħra, imma aħna lesti illi konna dialogu kostruttiv ma naħat kollha. Aħna wkoll nilqgħu il-posponiment fil-kalendarju tagħna biex bekk ikunu nistgħu insibu emendi ta' kompromess grazzi tassew. sew euh, Madam Cornelissen. L-Onorevoli Cornelissen. Grazzi. Iva, Jien ikolli ngħid illi xiftit xi ftit diżappuntata. Di, b'din l-attitudni tal-alde fir-rigward ta' dan is-suġġett. Li jgħidu illi ma nistawx noqogħdu nażlu bejn li ma postijiet ta' xogħol ser jinħolqu. Din ma taqbilx ma l-idea tagħna għaliex il-postijiet tax-xogħol għandhom dejjem ikunu deċenti. Miżuri raġonevoli biex inħarsu l ħaddiema. Jiena hawnhekk qed inħoss illi intom ma tantx qed taraw illi hawn xi miżuri raġonevoli imma forsi flaqa ta' kompromess aħna nkunu nistgħu nsibu xi ħaġa illi l-kol naqblu magħha jina naqbel mal-fat li l-istrutturar mi ħaġa ħażina f'ekonomija dinamika l-kumpaniji jeħtieġ li jkunu dinamiċi u jekk iridu din it-tranzizzjoni lejn ekonomija ħadra li ovvjament aħna bħala grupp tal-ħodor hekk irridu mela allura l-ristrutturar huwa neċessarju ma nistgħux nevitaw imma neħtieġu standards minimi dwar kif il-kumpaniji jitrattaw l ħaddiema tagħhom hawnhekk f'dan il-kuntest għaw prattika ta' sew differenti f'xi stati membri fejn xi stati membri hemm bżonn ta' pjan soċjali tħallas il-benefiċċji bħala kumpaniji tagħmel kull sforz biex issib eh, impjieg ieħor lil ħaddiema terġa' tħarriġhom jekk hu meħtieġ u f'xi pajjiżi oħra sempliċement ittafżhom siġġimat ġimgħat qabel illi huma m'għandhomx post ta' xogħol huma tilfu l-post ta' xogħol tagħhom. Għawż differenzi dan joħloq kompetizzjoni falsa u dan ifisser ukoll nuqqas ta' sigurtà għal ħaddiema u spiss fil-kuntest tal-IGF ifisser l-Unjoni Ewropea ikolla tħallas għal kumpaniji f'pajjiżi fejn m'għandhomx regoli, mentri f'pajjiżi oħra l-kumpaniji jridu jħallsu għalihom infushom għalhekk jiena sodisfatta ħafna bir-rapport ta' Sur Serkas dan l-ewwel sforz li aħna niksbu standards minimi. Aħna forsi xtaqna illi namlu xi ħaġa iktar f'xi affarijiet imma importanti li nżommu għajnejna fuq il-fattibilità wkoll nittamaw illi l-Kummissjoni terfa responsabilità li aħna qegħdin naddula u tippreżentalna xi ħaġa mill-aktar fis possibbli. Aħna għandna din eh, ser nkunu għamilna din il-ġlieda ideoloġika, din il-ġlieda politika tagħna imma issa irridu nippruvaw niksbu xi ħaġa li tikseb l-akbar maġġoranza u jkollna aktar dibattitu ma' sur Gaċin biex eh, ninvolvu hawnhekk ukoll. Il-rapporter. Jiddispjaċini li fadallek minuta biss qabel ma jitilqu l-interpreti. Minuta, jiena ser nirringrazzja lil kulħadd għaxxewqa li jurew li jkoperaw u jitħattu miegħi. Jiena kont qed nipprova ngħid lil Veronika li sur Kasin li liberali fil-Kamra xi ħaġa li qal is-Sur Barroso ġimgħa ilu huwa qal illi il-globalizzazzjoni jeħtieġilha Ewropa aktar maquda u il-veloċità mhux ser jiddettawa dawk illi l-aktar qegħdin jirreżistu dawk li l-aktar mhix jinpass kajman u nittama li dan huwa minnu huwa qal li aħna neħtieġu Ewropa aktar soċjali, Ewropa aktar maquda. Is-Sur Barroso tkellem bħal tkellem dwar l-Ewropa bħala konfederazzjoni ta' ċittadini dan huwa approċċ illi aħna għanna nadottaw għaw ħafna stennija fost iċ-ċittadini u ma jridu aktar Ewropa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 F'dan l-ispirtu ta' kooperazzjoni attiva aħna ser ikonna skambju ta' femmit fid-9 ta' Ottubru flimkien ma' taqsima ta' valur miżjud Ewropew ser tkun l-ewwel għandha tkun interessanti ser nindirizzaw l-emendi wkoll dakinhar nittama li se naħseb li ser ikun hemm emendi ta' kompromess illi ser jiġu adottati fl flaqa speċjali fil-5 u fis-6 ta' Novembru. Ser naħtaf din l-opportunità biex ngħidilkom illi aħna temmejna l-ħidma ta' dalodu imma intom il-koll mistiedna biex tifirħu l boġizza illi ser titlaqna sejra band oħra fiħdan il-kumitat imko imma ejjol dan ir-riċeviment biex nieħdu drink flimkien u nifirħula.